to London tomorrow morning, so I will, will not be there. Will here for the vote? No. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Għara um... nofsin sinjuri, merħba bikom għal din il-laqa tal-komitat. Nishtiq nfakkar, specialment, eh, l-assistenti, eccetera, dak prezenti li l-agenda hija indikativa biss, xi kultant naġlu jew nimxu bil-mod. Fil-fatt l-Onorevoli Stajler talab jekk nistgħux nibdlu l-żewġ punti 19. it tnejn li huma huma u rapporter tagħhom għax għandu bżonn joħroġ delwaqt kmieni il-lum għansna, l ura għan niprofaw nekkomodawx u nibdlu il agenda bi 15 minuta minn minn kif xsibna. Unfakkar il-membri kjoġobkom ni forse imxu l-qoddim iktar mill-iskeda. Skużawni u koll jekk aħna noqogħdu ftit lura ura din hija eh, ordni tal-ġurnata indikattiv biss. Għada fuq it-talba ta' Sur Lopez wara l e, e, votazzjoni ħajkonna fuq il-votazzjoni għal possibilità ta' negozjati fuq l-ewwel ftehim. Dawn huma l-kummenti fuq l-aġenda nistgħu nadottawha l-aġenda wara daw il-kummenti iva tajjeb, grazzi. Kif tafu li qegħdin nimxu l qudiem biex disa' waxra. Kathleen. Issa, tħabbirit minnaħa tal-ċer, l-ewel net infakkarkom li dan qed jiġi web streamed live il-karti diġa il-karti qegħdin e, eh, fridej elettronikament u avviż e, wara tliet snin u nofs jaħdem mana taħdem mana Ġulja Fega issa trasferita għall-Uffiċċju tad Deputat Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew Allura, grazzi ħafna ta' xogħol tiegħek. Se jkun tajnuna kbira u grazzi ħafna ta' xogħol kollu li għamiltu fil-dak għandu x'jasam max-xiri pubbliku. Nixtiequ li inti tibqa fil-Parlament Ewropew forsi kol bżonn nisaqsuk xi mistoqsijiet. Elena Mandari wkoll qiegħda fuq lif tal-maternità u minn floka hemm Pablo. Hemm qiegħed Pablo e Iva. Ejdina ħedow tajjeb wis. Mela, grazzi ħafna. U <coughs> fuq rapport ta' missjoni wara li morna l-Latvija kien hemm rapport li u dan ħajkun fil-dejn wara 26 ta' Marzu qed tajt il-Presidenta fil-lingwi kollha, bħalissa qiegħed fil-Ingliż biss xi żewġ punti oħra mill-konferenza tal-Presidenzi tal-Komitat xi żewġ punti kien hemm paper ippreżentata dwar trialogi 26 rakkomandazzjoni differenti kif aħna niġġestixxu u mmexxu trialogi. E kien hemm mat ta' presidenza fosthom jien argumentajna li jridu nkunu żguri li jkun hemm ċertu flessibilità fit trialogs xi kultant l-affarijiet idumu, xi kultant tkun trid pawza bej wieħed u iħor biex tistana xie informazzjoni dieħla u aħna nkunu mħasbin kif kun aħna nitilfu dik it-tip jisa ta' flessibilta. Imma huwa importanti wkoll li ikun nirrispettaw il-ħin, iż-żmien u li bejn trialogu ieħor nippruvaw nkun trasparenti fit-taħdid tagħna Kien hemm suġġeriment ukoll li aħna għanna bżonn nerġgħu nipproduċu trialog papers forma differenti minn dak tal-dokument berba kolonni u tħassib huwa li tiegħi huwa itħassib tiegħi huwa li dan id-dokument huwa l-aħjar mod u issa tnin talbu biex nagħmlu xi ħaġa differenti kompletament għanna skambju ta' idejat ma' Sur Termes dwar regolamentazzjoni aħjar u hemm paper għaddejja bej il-konferenza tal-Presidenti mill-President tal-Parlament Ewropew fuq dar regolament imma jien naħseb li huwa importanti li l-komitarijiet, l-esperjenzi stess tal-komitati jinstemmaw b'mod vuċi qawwija. Mhux għax dinja diskussjoni tal-konferenza tal-presidenti, konferen tal per eżempju, hemm interess dwar kif namlu impact assessment saħjar fuq tibdil li saru waqt il-proposta dwar leġizlazzjoni u jina fakkartu li hemm xi punt li fejn meta dal-kumitat waqaf u għamel eh, verifika tal-impatt bejn trialogu mbagħad trialogu eh, finali fuq ċerta kwistjoni bin-negozjati u kien interessat ħafna f'dan il-ftehim f'dan il-ħaġa biex ikun hemm verifika tal-impatt wara l-aħħar E, trialogu qabel ma nitil allura nistgħu e, nikkonsidraw l-impatt ta' xi opinjonijiet li ġejjin mill jew il-Kunsill u mill-Parlament. Allura niddiskutu dan iżjed mal-koordinaturi u dwar il-gruppi dwar kif aħna ħan nidħlu f'diskussjoni dwar rekomendazzjoni aħjar. Dawk huma itħabbiriet fil-qosor tiegħi nistgħu napprovaw il-minuti tal-aħħar e, laqa għax nistaw nadottawhom jekk m'hemmx tibdil, grazzi. U nistgħu ikonna l-punt numru 4 issa. Il-punt numru 4 u aġġornament dwar il-package travel iċferi diskussjoni ta' triologu di sur killen se jipprezenta għalina. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-rapporter propju ma jistax ikun hawn allura talab inkarigani biex ngħidilkom li biex meċu l il ix-xogħol qoddim ġi proponat xi kompromessi kostruttivi l kunsill permezz tagħhom ikun hemm pakkett dwar id-definizzjonijiet dwar ċerti punti u anka il-link travel arrangements anka kasta ta' responsabilta meta jkun hemm insolvenza, eccetera anka meta il-bookings, meta il- meta il-klient ikun il-vjaġġatur ikun jista' jikklikja permessa tal-internet u jidħol mill-ewwel ifir-rotot u l-konsumatur xi kultant ikun hemm ikun hemm okkażjonijiet fejn il-konsumatur ma jkunx jista' jagħti jieħu ġudizzju tajjeb allura ir-rotta malajr meta il-klient jippermett ikun jistenna protezzjoni huwa dan it-tip ta' pakket. Dan l-aspett huwa ta' priorità għal rapporter u x-shadow rapporter li jaqblu ma' dil-pożizzjoni. Punt importanti fin-negozjati kien l-eċċezzjoni tal-business travels mill-ambitu wara l-proposta tal-Kommissjoni aħna deċidejna li neskludu dak il-vjaġġar kummerċjali tan-negozjanti li jkun ibbażat fuq eh, eh, ċertu qafas. Dal-kriterji jistgħu jiġu eh, mifhuma li jagħtu ċerta ċertezza legali, imma dawn il- il-tip ta' kontratti f'ċerti stati membru mhumiex rekonoxxuti. Allura l-Kunsill irid jestendi l-eċċezzjoni għal vjaġġaturi kollha li qed jivvjaġġaw għal raġunijiet ta' negozju. Aħna nibżaw eh, minn ċert tali zieda għax tiġi tista' tiġi abbużata mhux hekk biss, din hija sistema illi e, e, sistema li tkun favur id-drittijiet tal-vjaġġatur hija nieqsa u l-kunsill qed juri ruħu inflessibbli. Ir-rapporter tal-Parlament tagħmilha ċara li ftehim isir biss isir biss jekk il-Kunsill lest ikun miftuħ għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. L-SMEs huma ta' importanza kbira r-rapporter, allura huwa importanti illi lukandi żgħar kif ukoll aġenziji ta' vjaġġar żgħar ma jkollhomx biżejjed amministrativ, servizzi ta' vjaġġar li jiġu bukjati wara il-prestazzjoni l-ewwel prestazzjoni m'għandhomx jikkostitwixxu pakkett hawnhekk aħna din nitkellmu fuq formulazzjoni illi tissepara l-ħol inta pakkett minn servizz ta' vjaġġar li jiġi bukkjat iktar tard. Inkella, e, lukandi żgħar ma jkunux jistgħu joffru daw is-servizzi iżjed għax ikunu jridu jkopru fil-każ ta' insolvenza. <coughs> L-Onri Lang huwa konfidenti li insibu soluzzjoni u li naslu biex konna ftehim mal-Kunsill biex il-preżenza tal-Latvija tkun tista' tippreżenta dan id-dossier fil-Kunsill eh, fit-tmiem Mejju. Imma miħtieġa biex għan-negozjati il kunsill ikun lest li jagħmel ċerti konċessjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi, dik kienet diskrizzjoni ċara ħafna naħseb għamilna ħafna progress fuq ħafna kwistjoni minn dawn it-tama li l-Kunsil jista' jsib ċertu mod kif ikun jista' iħalli sej din il-kwistjoni tal-kontrat ta' kontratti li ma jeżistux ċerti stati membri biex bekk nimlew il-vojt li jeżisti. Nemmen il-segretarjat ukoll tal-Parlament qed jagħmel ħafna xogħol dwar dan u grazzi lil kulħadd li hu involut. Hawn xi kummenti oħra dwar dan? All right. Mela, nistgħu ngħaddu għas-Sinjura Xenarova dwar ir-rapport tagħha dwar it-tnedija tal-użu tas-sistema ikol immuntata fil-vettura, votazzjoni jada. Għanda l-kelma, Sinjura. Grazzi, skużawni, imma jina għan nitkellem bil-lingwa tiegħi biċ Grazzi tal-kelma, Sinjura President, l-ewwel Jiena kuntenta ħafna li nista' ninformakom illi fit-2 ta' Marzu 2015 il-Kunsill adotta pożizzjoni mal-ewwel qari dwar it-ti dan it-tnedja tal-użu tas-sistema jkollu muntata fil-vettura fil-kass emerġenza. Il-pożizzjoni tkompli maftejim mal-Parlament Ewropew li jiftemna fuq u fit-tlet trialogu bej 8 ottubru sal-1 ta' Diċembru ta' sena l-oħra. Tlet tijiem wara fl-4 ta' Diċembru kien hemm kompromess, ftehim ta' kompromess bej il kunsel u l-Parlament illi ġi konfermat mbagħad bil-vot fl-imkow Il-ġimma l-oħra l-Istati membri ħadu pass ħadu pożizzjoni pożittiva li kien li aħna tajba kontenti biha għax tippermettilna biex nimxu l qudiem fuq għattini qari permettu li nsemmi illi il-regolament għandu xasema pakkett parti minn pakket fil-fat li huwa parti li għandu lan biex indaħlu din is-sistema ikol li ħad tkun possibbli li tintuża fil-konsumaturi kollha u x'inhu il-prezz jew it-tip ta' vettura jew milli ma' pajjiż tkun prodotta il-karozza danu japplikaw għal tipi ġodda ta' vetturi ta' karozzi u b'mod li jiġu disinjati li fil kasta ta' inċident serju ikunem e- tal ikunem kol ikun hemm sejħa awtomatika li s-sir u dan u hemm ukoll protezzjoni ta' u nixtieq nitlobkom ukoll biex tkunu favur mat-test eh, li jħireċ mill kunsill minna ebda tibdil iktar jirrifletti l-prioritajiet tal-Komitat tagħna l-Komitat ta' Trasporti u jimxi skont il-mandat li jina tajt jena mill u minn dal-parlament jamila l-ewel jamila possibli biex sistema ikol biex tibda taħdem biex naqqas il-numru ta' mwiet u u incidenti fil-toroqtana tal-Europa. Nishtiq b'mod speċjali nirringrazzja l-President Soxxenti Diktaljana u l-kull min kien involut għal eh, kooperazzjoni daqsjak eh, mill-rib. Grazzi. Vanessa Polillo from the eh, presidency. Hello, Vanessa. Well, Vanessa. Għandek il-kelma? Tixtieq tkellimna? Fuq il-pożizzjoni tal-Kunsill, grazzi ħafna. جراتسي bik. Grazzi, President għallu tajba li kulħadd. Partikolarment kuntenta li qiegħda illum fuq il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar dar regolament Dan huwa biċċa leġiżlazzjoni importanti ħafna Fil-fatt dan jirrappreżenta pass il-qoddim importanti biex innaqsu il-numru ta' inċidenti bimwiet fit-toroq tagħna inaqqas ukoll il-riżultati ta' dawn l-inċidenti Leġilazzjoni bħal din turi b'mod ċar ħafna u b'mod li jista' jinġi jinftiem mill-ċittadini Ewropej l-importanza li tagħti f'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea. U ħafna drabi ċittadin normali Ewropew ma jindunax l-isforz li jsiru għal ġitta ċittadin dibdin il-pjama il-sejħa li tkun minnaħa ta' vetturi turi eh, il-valuta din il-leġizlazzjoni u tagħti messaġġ li ċittadini kollha tagħna. Nixtieq nisħaq ukoll il-ftehim fuq dan ir-regolament juri il-kollaborazzjoni li ta' suċċess kbir li hemm f'dan il-kwadru ta' kodeċiżjoni dini għawnek għaw fejim ċar ħafna fuq minnaħat kolla u fuq kollox kolla għanna l-istess skop, iġifiri li il-rispettu l-valur tal-ħajja tal umani. Kien ta' unur u privileġ li jena nkun parti minn il-proċedura u nishtiq allura nirringrazzja il-relatriċi ta' xogħol li wetqet. Il-membri tal-Komitat Imko kif ukoll il-President tagħhom nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea tal-li għamlet possibbli dan il-ftehim u anka is-segreterija ta'kom biex li jorganizzat it-trialogi b'mod rapidu ħafna u b'mod effikaċi. Grazzi ħafna lil kulħadd. Thank you. And would Grazzi. Il-Kommissjon il-Kommissjoni Jean Philippe jixtieq xi ħaġa iva grazzi. Il-Kommissjoni kontenta bil-tejmi li sar bejn il-Parlament u l-Konsil u ah, il-test huwa wieħed tajb nistgħu nappoġġjawh. Il-Parlament Ewropew dejjem kien fuq quddiem permess tal-imko u permess tal-impenn issa għanna din is-sistema tal li li ħatkun realtà. Nixtieq nirringrazzjaw għall-impenn tagħkom u xogħol li sar speċjalment mill onorevol Rapporter. Grazzi ħafna, grazzi. Għaw xi ħadd ieħor mix-shadows jixtieq xi ħaġa? Iva, Carlos? Grazzi ċer. Jien ukoll nixtieq nibda billi nesprimi l-komplimenti tiegħi l-onorevoli Sellaova li għal rapporter għal xogħol enormi li għamlet fuq dan il-punt nixtieq nirringrazzja lil presidenzi vari, speċjalment dik Taljana e, u l-Kummissjoni għall isforzi li għamlu biex jagħmlu xogħol tagħna ferm aħjar. Jekk għadċi darba kien hemm eżempju daqshekk tajjeb ta' kodeċiżjoni li taħdem flimkien f'atmosfera verament tajba fejim reċiproku u l kapaċnuru l-kapacità li nuru l-eżiti ta' suċċess dan huwa eżempju klassiku. Signora President, il-sistema ikol ħassal l-ħajjiet fi żmien meta ħafna nies qegħdin jgħidu m'għandniex bżonn iżjed Ewropa, din il-leġiżlazzjoni ikol dwar l-approvazzjoni ta' din it-tip ta' tamir fil-vetturi u eżempju eccellenti dwar kif iżjed Ewropa tista' fil-fatt fisser eh, iżjed protezzjoni għaċ-ċittadin u kwistjonijiet importanti bħal nejtu aħna li naqtaw innaqsu drastikament minn numru ta' ħajji ta' ħajji li jintilfu fit-triq u numru ta' inċidenti li jiġru. Dan istajim juri illi kompromess bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kommissjoni nistgħu wkoll nkunu kburin bil-mira bil bil-miri li għamilna u dak li definit fuq is-sigur, fuq dak kendu xesa ma sigurta fuq it-triq li nagħmlu sistema ikol vinkulanti billi nużaw in-numru tal-emerġenza Ewropew fil-vetturi kollha sa minn marzu 2018 jaċċerta illi nitrasformaw l-istampa ta' sigurtà fuq it-triq u il-protezzjoni ċivili. Kif qal ir-rapporter, kif saħaq tajjeb nixtieq nitkellem ngħid illi illi għandna bżonn eh, dawn is-servizzi ta' emerġenza fuq il-vetturi irrid ikun hemm protezzjoni ta' data, dispożizzjoni tibsin dwar il-protezzjoni ta' data, di d-data mhux se tintuża għal xejn iżjed kif emerġenza u ma tistax tiddiskambjata f'sistemi privati. Allura, jekk għacċi darba kena bżon eżempju eh, dwar kif għanna naħdmu flimkien dan u għal eżempju, grazzi. Nkunu għadin nivvutaw fuq dan fil-plenarja ta' 28 ta' April. Grazzi ħafna. Right, we're going to move. Mela, ħana d-dum l-ewel għal għal-rapport eh, li miss eh, u dan huwa dwar l-installazzjonijiet funivjari għanna hawnhekk lil Antonio Lopez e, jiena stakart ukoll li fil fat l-Sur Lopez ma kellux ikun hawn kollu kollega tiegħu li ħadd tkun qed titkellem minn floku u fismu. Grazie ħafna, President. Mu minix qed noħodlu postu fil-verità, xina ma nistax noħodlu postu, imma bat ittra li jina ħankun qed naqra fismu. In zamma ġi mizmum fl-ħal minuta ġifiri, in għalallu xaħġa u ma setax jiġi għal din il-laqa. Il-test illi bat li eh, ftit minuti ilu u għek, is-sur Eh, Sur Lopez huwa dispjaċut messa xikun hawnhekk preżenti magħna llum u jiena intlabt li ninforma lil kumitat dwar dawn il-punti dwar l-emendi ta' kompromess. Ir-rapport kellu 141 emenda għal proposta ippreżentata mill-Kummissjoni Ewropea u il-kollegi tagħna tal-imkow ippreżentaw 41 ehm, emenda oħra. Il-su għal l-installazzjonijiet E fi ħafna speċjalizzazzjonijiet u għalhekk eh, ir-rapport huwa wieħed tekniku ħafna. Il-kollega tiegħi Antonio eh, għamel ħafna, kellu ħafna laqat mal-kollegi illi kolla għaddew l-emendi tagħhom l-emendi illi kienu ġustifikati u kienu adattati teknikament ġew aċċettati. Xi wħud minn dawn l-emendi minħabba dawn ma jikonformawx mal-an tal-modernizzazzjoni tal-leġizlazzjoni Ewropea ma ġewx appoġġjati minn Antonio, ġifiri minn rapporter. Emmenta emenda ta' kompromett negozjata mal-kollega Filip Juven u anka Michel Donton fuq eh, eh, il sistema tal breaks ta' dawn il-cable waves. U din l-emenda tippermetti li teknoloġiji differenti li għandhom xaqsmu ma' sistemi tal-breaks jeżistu tiġa jeżistu flimkien fissu il-kollegi u rapporter edin jiproponu test li rispetta l-prinċipju ta' notorietà teknoloġika u jassiku li jassikura u koll uh, ugwaljanza għall-laturi kollha tas-suq indipendentement mit-teknoloġija li tkun qed tiġi intużata. Hawnhekk għandi wkoll it-test tal-emenda ta' kompromess u forsi jiena nista' naqra ħda uh, il-kellima ħa taqra or more braking systems, each capable of bringing the cableway, cableway installation to a halt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 very technical. Mela, il-kelima tgħid li uh, dak li qrat kien tekniku ħafna. Laħarnet, Antonio Lopez ixtieq eh, jitkellem dwar il-kooperazzjoni mal-kollegi kollha li kontribuwa għal rapport li ħajġi adottat għada b'mod b'kunsens f'dan il-kumitat. I think that is it this. Naħseb li dak kollox li kellina naqralkom. Hemm ukoll però xi kummenti oħra fl-itra tiegħu. Għal darboħra, Jixtieq ringrazzja Eh, għal kooperazzjoni u jitlob l-appoċ għal dan il-rapport u daqseg bizzejet tejt il-kellima, grazzi. Thank you Rosa for... Grazzi Rosa tal-rappresentant l-Antonio nifmu illi eh, veru dak li jkun kultanti ikollu l-axar eh, l-affarit tal-axar minuta il-kellima tgħid eh, u tiskuża ruħa li iva dawn il-kummenti irċivietom fl-aħħar minuta. Il-President tajjeb għalhekk u li għanna l-web streaming nafu li kien qed jaħdem anke ma' xedow rapporters l-oħra mill-qrib ħafna. Jiena għalhekk ħanati ċans lil Lucy Anderson li hija shadow rapporter li titkellem ukoll dwar dan. Grazie ħafna President, eh, nirringrazzja lill kollega tal-PPE u anka l-Rosa ta' dak ir rapport u anka ta' xogħol eċċellenti li għamel Antonio minn wara l-kwinti fir rigward ta' dan ir-rapport għalkemm ir-rapport u wieħed tekniku fil-fatt huwa wieħed komplikat u għandu ħafna applikazzjonijiet anke ma' oqsma oħra ta' xogħol tal-imko u minħabba feka il-sigurezza issa fil-prodotti u f'dan il-kar kas fil-rigward ta' trasport, iġifiri fil-installazzjoni ta' trasport lini. Għal-kemm huwa tekniku, ikolli ngħid illi s-sikurezza hija kwistjoni importanti ħafna minħabba illi l-konsekwenzi ta' kwalinkwa incident tista' tkun maħda gravi dan eh, seħ fil-passat u għalhekk huwa importanti ħafna li aħna kun qegħdin naħdmu flimkien b'mod kostruttiv dan ir-regolament u qegħdin nimmiraw lejn li konna regolament ġdid eh, importanti essenzjalment fil-ġejjeni. Aħna qbilna ma' ħafna mill-aspetti f'termini ta' emendi appoġġajna l-kompromess fuq emenda li kienet malbuta ma' kustjoni diffiċli u kien hemm anka mm, opinjonijiet mm, differenti ma' naħseb il-kompromess huwa tajjeb. Fuq ħafna mill-emendi aħna rnexxina naqblu huwa importanti li għalkemm din hija miżura ta' armonizzazzjoni il-grupp għaj eh, fil-fatt ħares lej kustjoni dwar il-pożizzjoni eh, tal-Parlament fuq il-sikurezza tal-prodotti u sorvelenza tas-suq u għalek li ma kenniex laqat eh, fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni imma u laqsu dwar sanzjonijiet imma issa kuntenta li wasanna għal din il-pożizzjoni għax suppost issa qegħdin f'pożizzjoni tajba illi inkomplu b'dan b'dawn id-diskussjonijiet anka fit-trilogu. Grazzi ħafna. Ulrik Otrobessis mux ijat għawnek fisem li si għar forsi għanna xie kallima uħra. Kallimi iħor fil-fat, ħankun fil-qosor. Aħna ma minna l-ebda menda fuq dan imma aħna poġġajna il-pozizjoni tar-rapporter u anka l-emendi ta' kompromess. Aħna ġifiri appoġġajna, pero għanna xifti tasib dwar ċertu emendi illi jistaw eh, jamlu pisi zejda fuq il-operaturi tal-cableways um, eh, imma aħna eh, dan nistaw nibatuħu kol anka bil-miktub imma il-komplement konna kontenti. Il-kalima li mis, Iva, aħna u koll kontenti, tista tad il li mill-perspettiva ta' l-alde aħna napoġġaw l-emendi anka dik marbuta ma' sistemi tal-brejkijiet mill-bidunet ta' diskussjonijiet aħna aċċettajna l-konklużjonijiet u nisperaw li din it-tip ta' kooperazzjoni tista' tkun uh, u ssirx ħaġa normali fil-komitat li lin mill-elementa ta' kompromess jiena nemmen li il-rapporter uh, għandu raġun fil-rigward tal-suġġerimenti għawanka eh, fil-rigward tal-votazzjoni, nispera li jiġi adottat malajr, nispera li konna il-trilogu il kam um, jista' jkun malajr u li il-rapport jiġi konkluż. Taħsbu eh, li għada nisaw eh, nitrattaw il-votazzjoni forma ta' blok, ta blok flok noqodu nivvota fuq kull emenda. Pascal Duran al ħodor. Iva fil-qosor malajr. Dispeċin li wasal tard u koll jena ringrazzja l-rapporter għal xogħol eċċellenti illi għamel ma minna nebda emenda għalek missa qed nitkellem fit-tul naqblu mal-kompromess naqblu huwa wieħed tajjeb ħafna u eh, li huwa eh, qed inkludi kollox u Nispera għalhekk illi din il-prassi ta' kompromessi jisseħu kol fuq iżġetti oħra anka kikunu diffiċi aħna minn għanna tal-ħodol ma kena lebda problema, grazzi. Just one Mela, komment minna ħati għaj. Dan huwa fajl eh, tekniku ħafna. Imma hemm miljuni ta' miljuni ta' persuni li jużaw il-cableways u għalhekk is-sikurezza f'dan ir-rigward hija importanti ħafna. U Aħna għadin niprivaw naraw li kunem bilanċ u laqas ma jkunem um, impatt ħażin fuq uh, rotot storiċi tajjeb li intom din istuwa u koll ma nixtieq nirringrazza lir-rapporter minħabba li huwa tekniku ma jfissirx li dan mhuwiex inqas importanti. Jiena nixtieq nerġa' nadim mikrofon lir Rosa, nixtieq mela ngħaddi kommentina wkoll tgħid Rosa kienem ħafna illi beżaw illi dan ħaj jintroduċi eh, regoli ġodda li komplikaw il-ħajja ta' dawk il masidini operaturi ta' dawn il-funivjarji, dawn il-cableways. L-attitudni pratika għawnek e, eh, Tana ma kienieċ li nikkomplikaw il-ħajja ma ninfaċilitawha fil-fatt qed tiftaħ is-suq ukoll eh, għal dawk li kummerċaw dawn l-affarijiet u laqqas muħa jikkomplika il-ħajja ta' min jopera eh, dan dan l-om li xejn nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport għax il-riżultat huwa wieħed tajjeb ħafna wieħed prattiku ukoll. Did the Commission have any? Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel xi uh, s sur Gerard. Tixtieq issemmi xi affarijiet iva mela. Aħna napoġġaw fuq livell in ġenerali il-proposti li ġew aċċettati mir-rapporter, aħna napoġġaw ukoll emendi ta' kompromess e, e, kif għal rapporter għawnek għat niprivaw indaħlu soluzjoni tekniċi ġodda mm, illi ġibduna l-attenzjoni dan l-aħħar u fir rigward tal-emendi li għacċettajna pero għanna problema E, e, fil-rigward tal um, prinċipju ta' prekawzjoni fil-leġizlazzjoni, għax hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar leġizlazzjoni ta' armonizzazzjoni kompleta u għalhekk kollox huwa kopert, l-sikurezza, aspetti kollha ta' sikurezza huma koperti u qed imorru lilin mill-prinċipju tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Ħafna mir-rekwiżiti ta' sikurezza qed ikopru l-aspetti kollha ta' eh, sikurezza u eh, qed joħorġu eh, minn fatti xjentifiċi u jekk ikun hemm xi ħaġa nieqsa, il-regolament qed jagħti il-seta lill pajjiż li jneħħi l-prodotti li mhumiex sikuri, jneħħihom is-suq, anka jekk dawn ikunu jidru li qegħdin jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-regolament. Għalhekk l-aspetti kollha ta' sikurezza huma kompletament koperti u għalhekk il-prinċipju ta' prekawzjoni mandux iġi inklusa. Grazzi ħafna. we don't normally take another round. Is-soltu ma nerġawx niddiskutu ma' shadows f'dan il-punt, eh, imma jekk intom tixu tiddiskutu dan il-punt mal-Kummissjoni tistgħu tagħmlu dan iktar il-qudiem. Is-soltu ma jkollniex it-tieni round. Imma illum nagħmlu eċċezzjoni fil-qosor. Grazzi l-Kummissjoni. Napprezza l-pożizzjoni tiegħek, imma b'kull rispett inti mitx qed qabbel l-affarijiet simil, inti li qed tgħid li dan dinja miżura tal armonizzazzjoni u kull aspett eh, ġi konsidrat u eh, dan mhux l-istess termini legali eh, illi qed jgħidu li hemm dan il-prinċipju ġenerali li huwa suprem għal dan kollu, għalhekk jiena ma nistax nifhem l-argumenti għak, jiena napprezza diskussjoni miegħek ma' dan hawnhekk m'hawnx konflitt jista' ikonna armonizzazzjoni siħa u dan il, din il-klawżola ta' prekawzjoni. Grazzi ta' ċarajt dan imma e, tistaw teħdu l-vantaġġ li aħna qegħdin naqra kmini u e, tista forsi titkellem għal kommissjoni e, la għedin hawnhekk. tista tmur tkellimhom direttament u aħna nsamna għaddu għall punt li missa l aġenda tagħna. Il-punt li missa l aġenda tagħna huwa l opinjoni li qegħdin nikdbu fuq e, e, l-Istrateġija Ewropea Sigurta tal-Enerġija fejn ir-rapporter huwa Felis Hughes Menova mill-grupp tal-liberali u li huwa rappreżentat illum minn e, min Sinjura Kalas Karol Kalas il- kumitat huwa dak tal-Industrija hemm 82 emenda li jkun hemm f'dan ir-rapport u aħna Inkunu kuntati li ndiskutu dawn l-elementi ta' kompromess naf li xi ħut mix-shadows għadhom ma waslux eh, lum fil-kamra mxieħut li tġa waslu eh, tajjeb ħafna l-ek nistgħu inkomplu għaddejjin. Is-Sinjura Kallas eh, għanda il-mikrofonu. E, Jiena ntlab naqra dawn il-punti fi sema kunaw il-lum, wara li e, għamlet e, reviżjoni tal-emendi kollha u għadet attenta għal kompetenza tal-Kumitat Imko ħasset illi stajna nistrutturaw opinjoni illi waslet għal dan il-punt minħabba il-kooperazzjoni li kien hemm u l-proposta issa tirrifletti l-istandard zoljien ta' emendi illi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Imko l-inklużjoni ta' dawn l-emendi komplementaw l opinjoni u qed jagħmlu aktar b'saħħit aktar wiesa u aktar ehm, blati differenti. Il-proposta ħad tkun infasla b'tali motu manjera eh, li tinkludi l-emendi fostom dawn il-ħamsa, il-ħtieġa li wieħed jitratta il-frammentazzjoni tas-suq tal-enerġija u l-enfasi fuq implementazzjoni aktar effettiva għat-tielet pakket tal-enerġija u l-rekwiżiti marbuta mija u l-preparamenti għal tuħ fil-forniment tal-enerġija permezz ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-Istati membri. It-tieni kompromess l-emenda ġifieri għandha x'taqsam l impatt pożittiv tal-integrazzjoni tas-suq fil-ksib ta', ta prezzijiet enerġija aktar kompetittivi. Tielet waħda hija dwar l-effettività tal-effiċenza tal-enerġija u l-miżuri fuq livell Ewropew jipprovaw li jagħmlu użu anke mill-propesta tal-Kummissjoni għal il-fondi tal-investiment strateġiku, l-ICT u l-implementazzjoni tal-elementi anke biex jitqajmu il-kuxenza tal-ċittadini. Imbagħad għandna renovabli renovabbli l-impatt ekonomiku ambientali u il-fatt illi dawn huma element essenzjali biex innaqsu id-domanda għall-enerġija. L-aħħar kompromess, l-emenda ta' kompromess għandha x'taqsam mal iżvilupp ta' infrastruttura u interkonnessjonijiet bħala mezza kif wieħed jilħaq is-sigurtà tal-forniment. Temmen li eh, dan l-emendi kollha tagħkom u dawn ħajkunu utli eh, fix-xogħol tal-Kumitat ITRE biex eh, ikun hemm perspettiva aktar soda. Tixtieq għal darboħra ringrazzja il-kollegi kollha u l-istaff tax-xogħol tagħhom u l-dialogu kostruttiv meta kienet qed tfassal dawn l-emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna. Thank you, Mrs. Ton. Grazzi ħafna. Eh, Signora Ton. Min flok Antonio għal darboħra. Huwa unura lija tgħid il-kellima li eh, titkellem fi Sem Antonio wa responsabli minna ħatana għal PPE għal dan il-rapport u għal darbohra qed jibat l-iskużi tiegħu li ma jistax jiġi hawnhekk id-dispeċir tiegħu u jirringrazzja rapporter għal kooperazzjoni eċellenti li permettit l-emendi kollha tal-PPE li kienu konformi ma l ħsibita l kumitat li jittieħdu il-ħames emendi ta' kompromess tar-rapporter ħajkollhom l-appoġġ tal-grupp tal-PPE u aħna nifutaw fuqhom għada fil-fatt eh, dawn l ta' kompromess qed eh, eh, isemmu l-idejat ta' konsens tal u fil-isem ix dawret fil-fema ta' rapporta qed itejbu um, l-opinjoni. Antonio jemmen ukoll illi Eh, dan li l litri u anka l-istrategija ta' sigurtà fl-enerġija Ewropea opinjoni aktar b'saħħitha b'ħafna suġġerimenti tajbin li huma marbuta li għaw taħt il-kompetenza tal-imko. Minn dawn id dajat kollha, rapporti tal-PPA jixtieq ixeddaw fuq dawn l-affarijiet li ħansemmi l-ewwel Il-kondizzjoni ewlenija l-ħol in ta' Unjoni Ewropea dwar l-enerġija hija l-implementazzjoni sieħa tal-qafas regolatorju it-tielet pakket tal-enerġija flimkien ma' bizzejiet e, e, konnessjonijiet, interkonnessjonijiet tal-enerġija bejn l-istati membri u l-modernizzazzjoni tal-grids infushom. It-tieni il-PPE jilqa il-pjan ta' investiment ta' Juncker Lan ta' dan il-pjan ta' investiment ambizzjuż jinkludi wkoll miżuri ta' l-efficienza fl-enerġija fuq livell Ewropew li huma finanzjati permezz l fond ta' Investiment Strateġiku. It-tielet U hija aħbar tajba ħafna għas-suq intern u għall-konsumaturi u anka l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea l-efficienza il-politika tal-efficienza tal-enerġija huma għan ta' strateġija fuq meta ta' zmin twilu l-inklużjoni fl-opinjoni L-inklużjoni ta' domanda għall-investiment fil-bini ħaj benifika u kol il-settur tal-kostruzzjoni fl-Europa u eluf ta' SMS uħol u eh, il-posit ta' xoħlu tkabbir. l pont, punt, ixedu rapporter Antonio Isturis ixti eh, jixeddal fuq referenza fl-aħħar net għal gżejjer tal-enerġija rridu nżommu f'moħħna illi l-interkonnessjonijiet iġibu fissu eh, kollu kompetittività, sigurtà fl-enerġija u benefiċċji diretti għal konsumaturi li ħajkollhom aċċess għall-enerġija bi prezz aħjar. Grazzi ħafna. Thank you. Could I just Grazzi, infakarkom illi il jekk jġobkom l-assistenti ma jpoġġux fil-postijiet tal-membri parlamentari kalla jena mm, nitħawad. Siba diffiċli biex najjat il-membri parlamentari. And very promptly. Tajjeb. Wasar is-sur Nilsen huwa l-kellim li jmissa għaliex huwa il-shadow rapporter minnħat tal-SNDs fuq dan il-fajl. Grazzi. Għandet skutu. Il-punt tal-enerġija xek. Għalix għallu li li kanna diskutu dan il-punt fl-erba, pero jider li edin naġlu. Mela, dan il-fajl inna naħdmu fuqu b'kooperazzjoni tajba u fiċċejna kompromessi tajbin u għalhekk kuntent bil-ħidma li saret minna ta' rapporter. Għal-grupp tagħna kien hemm kwistjonijiet li kienu aktar importanti minn oħrajn, però mm, kuntent li konna involuti f'dan il-fajl. Xi ħaġa li rrid insemmi hija l-punt tal-effiċenza tal-enerġija. Naħseb li ġili ninsew kemm nistgħu naħdmu fuq dan il-qasam. Jiena kont sindku fit tramuntana ta' l-Iżvezja u hemmhekk għandna ħafna bart u hemmhekk jiswa ħafna flus biex insaħnu il-djar. 25 sena ilu nedejna eh, proġett ta' ta' konsulenti fuq il efficienza tal-enerġija u b'riżultat ta' dan persuni differenti anka negozji irċevew pariri dwar kif jistgħu inaqsu l-konsum tal-enerġija tagħhom u jnaqsu l-ispejjeż tagħhom ukoll. Għalhekk minn minħabba illi Anzi, għalek, f'pajizna madux jiswa daqsek flus illi nsaħnu djar tagħna minkejja l-klima li għandna. U għalek naħseb fuq livell Ewropew nistgħu naħdmu ħafna ħjar fuq dan. Però madana kollu kuntent ħafna bil-ħidma illi saret u naħseb li dan huwa fajl tajjeb ħafna. Anelin Fontu. Anelin Annelin, kjoġbok? Grazzi, Vicky. Jiena u kol nishtiq nirringrazzja l-rapporter. Għal din il-ħidma tajba ħafna fuq l-emendi ta' kompromess kif qalu l-kollegi qabli dawn l-emendi sibna konsens kemm xejn wiesa minn kjer partiti tagħna u Dan juri kemm dan il-punt huwa importanti għalina l kolla reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea. Hemm numru ta' emendi illi mhumiex fil-emendi ta' kompromess, però għandna bażi komuni li fuqha nistgħu naħdmu. Hemm ukoll konsens fuq l-importanza tal-efficienza tal-enerġija inqas ma nużaw eh, enerġija inqas nkunu dipendenti minn pajjiżi terzi fuq għall-enerġija. Tajjeb ukoll ċittadini għax fuq inqas flus fil-kontijiet. Punt, punt ieħor importanti huwa din is-sejħa għal sigurtà legali fejn għandha x'taqsam l-enerġija rinnovabbli. Fir-rapport fuq ir-regolament aħjar għandna nisħu fuq dan, irridu li jkollna situazzjoni legali stabli l-Unjoni Ewropea għandha tibat sinjal ċar anka konna xi regoli differenti fis-sini li ġejjin u grazzi lill-assistenti anka lill-relatur għal dan ir-rapport. So, Mr. is not. Is-sur Mustalka mhux qiegħed hawnhekk u għalhekk eh, ngħaddi l-kelma lill Sur Pascal. Pascal Duran, grazzi. Ħafna, Signora President. Meta nitkellmu fuq l-enerġija, sigurtà tal-enerġija, nidħlu fil-qalba tal-kustjoni u nitkellmu fuq l-effiċenza għaliex dinja importanti hija importanti wkoll però illi inħarsu lejn l-inugwaljanza soċjali fi zminis li qegħdin ngħixu fihom. Huwa importanti ħafna li nitkellmu fuq il-tibdil klimatiku għalhekk ikun utli ħafna eh, għal l-SMEs illi nisħu fuq dan jiena mhux ħannoqgħod nerġa' nitkellem fuq dawn il-kwistjoni ta' dipendenza tal-enerġija u sigurtà tal-enerġija, avolja dawn huma importanti ħafna. U b'dan il-mod ikun nistgħu nitkellmu b'mod iktar ħieles ma' l-imsieħba tagħna bħala Unjoni Ewropea. Din dan ir-rapport juri ħidma tajba ħafna, hemm ħafna kompromess, aħna nappoġġaw il-ħames proposti ta' kompromess bħalma qed kien hemm ċerta rieda biex nilħqu ftehim. Hemm punt wieħed biss. Ma naf, ma nafx hekk il-relatur ħallix din barra, ma nafx għalfejn qed jiġri dan fuq emenda 47. Aħna tlabna biex ins nsemmu l-fatt li l-efficienza tal-enerġija għandha eh, toħloq għandha ċerta vantaġġ għall smes u għall ħolqien tal-impjigi u din tħallit barra. Daqsxejn sorpriż għaliex naħseb illi aħna il koll naqblu ma' dan il-punt. Forsi nistaw nivvotaw fuq din il-parti tal-emenda. Ta Dak l-unika komment, pero mill pija naqblu ma' kollox. Are there any other members? Għaw xie membri oħrajn illi jishtuq jitkelmu? Le? Grazzi ħafna għal kummenti ta'kom dwar dan. Anzi, niprovaw inżommu l-kompetenzi tagħna fl-imko speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu l-konsumaturi. Din hija xi ħaġa utli ħafna għaliex kumitati oħrajn qegħdin jistaqsu għalfejn daqshekk vuċi f'dawn il-kwistjonijiet, però eja nfakru li huwa importanti għaliex aħna inħarsu lejn kwistjonijiet ta' konsumatur kif ukoll tas suq intern. Il-perspettiva tal-konsumatur hija essenzjali fuq kwistjonijiet bħal dawn. Għalhekk grazzi ħafna għall ħidma tagħkom. Issa Issa nimxu għal punt li jmiss, punt numru 8, il-rapport fuq il-ħarsin tal-know-how kif ukoll informazzjoni kummerċjali. Il-relatur hija Lara Komi. Għanna 211 il-emenda dan il-rapport dan juri kemm il-Kumitat tani jaħseb li din hija kwestjoni importanti. Għalhekk ngħaddi il-kelma l relatur Non so se konsolarmi per il fatt Grazzi ħafna President, ma nafx għandix nikkunsla ruħi illi eh, fil-Kumitat eh, Legali il-lemendi li kien hemm kienu aktar Eh, pero dan mhux se jtelifna minn xogħolna. Illum qed inħarsu lejn l-emendi ta' kompromess biex niverifikaw jekk innara jekk nistgħux insibu bilanċ tal-interessi li qed nitkellmu dwarhom. Ħannaddi il-23 emenda ta' kompromess waħda waħda u ħaniprova nagħmel dan b'mod veloċi u um, fil qossor imma ħani profa kun ċara u kollu għal kompromess qed ibiddel il-premessa t-minja u qed jintroduċi il-prinċipju tal-armonizzazzjoni minima u u koll imsemmija il-valur kommerċali kif ġi propost mill-kollega Vituran li hemm inkluża wkoll fil-premessa disa eh, fl-artiklu 2 it-tieni kompromess eh, daħħal premessa ġdida ħaġa 10 illi issemi b'mod speċifiku l-ħtieġa li wieħed jirrispetta l-unions din iddaħlet mis soċjalisti u mill-ħodor dan m'għandniex nagħmluha fl-artiklu ġinija realtà li għandha x'taqsam biss ma' stati membri partikolari illi jużaw direttiva e, u kol rigward tal-fejm kollettiv. Dan ma jsejħx kullimkien. Eh, nistaw namlu referenza ċara fil-premessa jekk huma eh, eh, ħossu li dan huwa għabżonju s titil kompromessi daħħal il-kunċett fejn qed nitkellmu dwar is-sigreti kummerċali li jridu noqdu attenti li dawn ma mm, xi impatt fuq il-tiġijiet fuq il- fuq il-drittijiet tal-bindem fuq affarijiet oħra E, u koll dan marbuta mal-premess e, 14 il-gruppi kollha ġew rispettati f'din l-emenda jina e, provajt nispeċifika l-affarijiet minn flok inħalli referenza ġenerali għal pubbliku ġenerali naddu għarraba kompromess Ir-raba kompromess li jindika mm, kompromess wieħed ta' preskrizzjoni ta' tliet snin u um, il-ħarsien ta' segreti kummerċali jina ħassajt li dan huwa bilanċjat, kont titkellmu bejn sena u sentej min qed jitkellem dwar sitt snin imma naħseb li tliet snin fil-fatt huwa għalhekk kompromess tajjeb. Li naħseb huwa l-aħjar kompromess fil-fatt. Eh, u dan huwa marbut ukoll mal-kompromess mistax il-ħames kompromessi speċifika l-ambitu ta' eh, eh, tal-direttiva li jirreferi għal dawn is-sigriti kommerċjali malbuta mal-servizzi u mal-prodotti għandhom ukoll men da li qed isemmi l-kelma servizzi anka fid-definizzjoni fejn qed nitkellmu dwar il-relazzjoni ta' dan fir-rigward tas-servizzi. Dan se joħloq problemi għalhekk din l-ispeċifiċi nħalluha biss fil-premessa. Fuq dan eh, aħna wkoll inħoss li l ħakna kompromessi sitt eh, kompromess et eh, et eh, isemmi esattament Eh, din id-definizzjoni aħjar imbata eh, f'dak li jmiss qed insemmu l-istati membri li m'għandhomx leġiżlazzjoni u l-istati fejn tiġa hemm regoli li huma aktar riġidi. Jekk minnaħa għandna eh, kona dawn il-regoli minnaħa l-oħra allura wieħed ma jridx jinżel mill-livell ta' protesta li tiġa teżistin kellha nkun qed immorru pass lura. Il-regoli ta' ħarġin irid jkunu jitlu fis-seħħ u u eh, jatuna leġislazzjoni aħjar. Jena nħos li dan huwa punt importanti ħafna anka u għandu xaqsam il-kumitat li eh, il-kumitat tagħna mbagħad għandna il tmin wieħed għandu xaqsam segret kummerċali li jrid ispala legali meta wieħed jużah anka bot illegali il-12 il-kompromess eh, għandu xaqsa ma punti ħor importanti ħafna illi għandu xaqsa ma l-akkwizizjoni l-użu u eh, l-izvelar tal-sigriti kommerċjali u jekk dan u wiex eh, ikun legali biss jekk ikun qed jintuża minn amministrazzjoni pubblika meta eh, dan ikun qed u l drittijiet tagħhom u l-mandat tagħhom it-13 il-kompromess jiċċara it-test innifsu għalhekk mista noqgħod nitkellem fit-tul dwar dan għax ma hemmx l-ebda diffikultà. Is-16 il wieħed titkellem eh, dwar l-obbligu tal-riservatezza ta' sigriti kummerċjali eh, jibqa' ma Eh, mandux eh, jirrefletti f'dan il-kas l-artiklu 2. Naddi issa għal 17 il-wieħed li huwa aktar riġidu għandu xaqsam mal-autoritajiet mm, ġudizzjari il-kompromessi ħafna minnhom itejbu it-test nisa noqgħod nidħol fid-dettall fuqhom jekk m'għandhom mhumiex problematiċi. Nixtieq insemmi mbagħad punt li na ma tkellimx dwar dwar il-kriterju tal-attribuzzjoni ta' responsabilità għall-akkwiżizzjoni l-użu u żvelar e, e, e, mhux legali tal-sigreti kummerċjali. Responsabilità għandha tkun waħda oġġettiva, ir-responsabilità oġġettiva hija l-aħjar għażla u Nishtiq nejt il-kollegi tal-għalde li jekk neħu biss il-traskuraġni miex bizzejiet ma jdajjaf jdajjaf il-ħarsin. Jow inħarsu lej l-element soġġettiv tal-kustjoni. Iridu nkunu kapaċi nivalutaw b'mod soġġettiv il-ħtija u natu importanza biss l-azzjoni konkreta li qegħdin nitkellmu dwar jiena favuri li nindikaw l-elementi oġġettivi ma jimportax x'kienet il-kawża li jimpor, li jimporta huwa id-danni illi din ikkawżat. Jiena jekk kont veloċi wis u jekk ma fimtunix tajjeb eh, jiduli u jiena nkun nista' nirrepetihom u skużawni il-fat li xedaw rapportez, għed mux xedaw rapportez kien taljan, ġan li tkellem taqseg blaġ. Thank you, it's, re it's really helpful, but we're trying to follow. Grazie, ħafna. Oh, aħna provajna, anzi, provajna insegu d-dibattitu b b'mod tekniku għalek dan insaqsu biex t titkellem iktar bil-mod. Grazie ħafna ta' prezentazzjoni tijak, jissur Koferati, fisem l-SNDs. Grazzi, President. Italjani marufin li jitkelmu bħaffa kbiret jgħid jiena eċċezzjoni, allura ma tkomx għax tinkwitaw. Wara shadow meeting, armajn ġimatajn ilu rċifejna il-proposti ta' kompromess 23 emenda li l-kollega komi eh, għada kif semmi tu spiegat Dalodu mill-Grupp Soċjalista kemm relatriċi kif ukoll ix-Shadows batu osservazzjoni fuq il-proposti kollha ta' kompromess. Aħna napprezzaw il-fatt li sar sforz mill-kollega tagħna Lara Komi, imma jkolli ngħidilkom illi jina naħseb, anzi aħna naħsbu il l-punt l-iktar importanti għas soċjalisti ħaqet jibbaqaw jew mhux koperti, jiġifieri m'hemm soluzzjoni għalihom, inkella parzjalment definiti. Allura, id-dissens hija kbira. Speċjalment kif għanna fid-diskussjoni kemm il-darba għedna fija, għalina l-iktar importanti huma erba' li nixtieq malajr insemmi. L-ewwel huwa dwar l-ħtieġa li nesprimu b'ċarezza kbira il-know-how, l-esperjenza professjonali tal-ħaddiem mandiġ tiġi eh, konsidrata bħala sigriet kommerċjali u dan huwa fil-kompromessi ma jidirx. It-tieni, nħossu li hemm ħtieġa nispeċifikaw b'mod ċar ħafna il-prevalenzi tal-interess pubbliku b'mod ġenerali e, f'rapporti ta' amministrazzjoni pubblika. It-tielet, irridu naslu għal definizjoni iktar preċiża ta' xinu sigrit kummerċjali u l-akkwizizzjoni b'mod illegali peress li l-proposta e, peress li edha fil-proposta ta' kompromess. Ir-raba element ta' nuqqas ta' fetejim huwa dak li għandu xaqsam ma nuqqas ta' salvagwardja ta' libertà ta' espressjoni tal-informazzjoni biex nżidu xi konsiderazzjoni ta' malajr apposta speċifiċi eżempju fl-artiklu 2 memx imdaħħal il-valur għal il-valur kummerċjali u l interess ekonomiku. Kif fl-artiklu 3 hemm ukoll fil-kompromess mem ma jittieħdux in konsiderazzjoni ċerti emendi li għalin huma importanti bħat 93 il-109 u l-110 f'dak li għandu xasam ma l-ekwizizjoni b'mod illegali u li jkun ta' dannu ekonomiku. Allura l-esperienza li l-ħaddim ikun akkwista kif suppost imman diċ titħol. Aħna nħossu li formulazzjoni tal-artiklu 4 għanda terġa tiġi riveduta għax għandhom jiddaħlu emendi importanti bħal 122 u 22 f'dak li għandu xjaqsam ma' drittijiet tal-ħaddiema u il-123 li għamel referenzi dwar l-esklużjoni ta' elementi ġenerali. Kif ġim ħappar darba taqsira tal- erba u ħamsa li huma fl-abbozzi tal-parir. Tal Anka fuq daw il-kommenti hemm elementi ta' nuqqas ta' ftehim u ta' valutazzjoni diversa. Imma għalissa kif edin l-affarijiet peress li daw edin fil-qalba ta' differenzi bejn l-emendi proposti u l-valutazzjoni tagħna, jien nixtieq nitlob lill rapporter jekk kitħoss li ju taħtieġa li taqsam il-vot illi jem li ju prevista l-ġimma d-dihla imma skont jien eh, tatin jatina ċans asir wis eh, biex nipruvaw biex naslu eh, rib għal punti ta' distanza li jem bejnietna u li jinsemmejt. semmejt ċertu spazju kbir ta' diskussjoni, ta' żmien, forsi nistgħu nippruvaw biex aħna naslu għal ftehim u jkollna ċertu soluzzjoni ton kompromess. Per eżempju, jekk jiġu konfermati il-ħinijiet, immorru eh, ħammorru għal-vot b'ħafna differenzi. So I'll go around all the shadows and take a Mela, naddi, ħanaddi il-kelma l shadow reporters kollha, mbagħad nerġaw nħarsu lejn dan il-punt fuq il-votazzjoni. Għandi ċerta tħassib dwar dan għaliex il-ħidma diġa qiegħda anzi sasseħ fil-segretarjat matul il-vaganzi tal-għajt wanka f'Mejju għalhekk nistgħu naffetwaw il-ħidma tagħhom. Għal-grupp ta' li sijar Eva McClarkin. Kjoġbok, grazzi ħafna, Signora President, grazzi u koll l-rapporter ta' dak li edha tamel fuq dan il-rapport. Ja priorità tijaj illi fuq din il-kustjoni il-negozji kollom lodda meħtieġa biex niħarsu il-know-how tagħhom f'liema qasam jaħdmu. Dan ifisser illi il-definizjoni ta' segreti kummerċjali hija waħda importanti ħafna, hija kruċjali u tajjeb illi riflettejna dan fil-emendi ta' kompromessi ta' sa' 10. Kontenta u koll illi nara illi f'emenda 17 u koll indirizzajna il-kustjoni tal-litigazzjoni. Itħassi prinċipali tiegħi huwa fuq il-perjodu tal-limitazzjoni u għalhekk jiena se nipprova nipproponi perjodu itwal minn dak propost. Aħna nħossu illi hemm iktar benefiċċji kif ikonna perjodu itwal. Mod speċjali għal dawn il-każijiet tekniċi ħafna fejn bżonn ħafna preparazzjoni jistgħu jieħdu snin sħaħ u għalhekk irridu nkunu ċerti li natuhom il-ħin adegwat biex dan iseħħ. Jekk innaqsu il-żmien nkunu qegħdin inħeġġu l-nis biex jieħdu miżuri fuq meta ta' żmien qasir illi ma jkunx hemm bżonnhom. U dawn l-istess miżuri temporani mbagħad isiru n-norma. Sfortunatament, u għalhekk irridu nerġgħu nħarsu lejn kompromess 15 aħna lesti biex naħdmu mar-rapporter biex nilħu kompromess dwar dan. Rridu niżguraw ukoll li meta noħolqu leġizlazzjoni fuq livell Ewropew inħarsu lejn dan il-periodu ta' limitazzjoni u u il-protezzjoni. Aħna nixtiequ insibru kompromess jekk inqisu il-prioritajiet eh, tagħna personali. Grazzi ħafna u ħarqanin biex inkomplu naħdmu fuq dan il faj Grazzi. Thank you, Kaka. Grazzi, signora Kaja Kalas. Grazzi l-rapporter għal dan dawn la bozzi tal-kompromessi. Però sfortunatament jidher illi kien hemm xi laqgħa li ma konnix nafu biha bejn il-membri taljani ta' dan il-komitat għaliex ix-shadow rapporter tal-SND tkellem fuq xi diskussjoni tal- tal ta' kompromess u jina ma nafxejn bi għadin. Aħna jom il ġimgħa li għaddit, pero sa fejna fien ma kena lebda ċans namlu diskussjoni bħala shadow rapporter ġifiri. Insomma, hemm xi emendi ta' kompromessi li aħna nistgħu nappoġġaw oħrajn li għadhom iħassbuna. Kompromess li ta' naqblu mal-approċċ ta' rapporter il-ġifiri illi nizlu l-interessi pubbliċi li rridu nħarsu illi insommu l-lista tal t f'artiklu 4 ċara l-aħħar, pero dan ma jfissirx illi għanna nżommu l-proposta tal-Komissjoni, għanzi dan saj fisser li l-proposta tal-Komissjoni f'artiklu 4 sa tibqa l-istess jew se nivvotaw fuqha. Kontenta wkoll illi qegħdin nitkellmu fuq il-servizzi fil-premessa. Anka forsi l-emenda tiegħi emenda 52 tkun utli f'dan ir-rispett. Issa fuq il-perjodu tal-limitazzjoni għanna xi problemi fuq il-kompromessi li hemm dwaru, aħna nappoġġaw il-periodu tal-Kummissjoni ġifir ta' sentejn biex nikkummenta fuq dak li għadha kif il-kellima ta' qabli fuq l-injunctions. Jekk inti tawal il-periodu xorta tista' tuża dawn l-istess dot fuq anzi fuq medda ta' żmien itwal Allura bl-istess mod tkun qed tillimita l ħidma tal-kumpaniji, però dan nistgħu niddiskutuh. Kemm il-darba qed illi aħna nistgħux nappoġġjaw kompromess seba' ġifiri li l-Stati membri daħlu ktar miżuri ta' protezzjoni. Nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni jekk ikun hemm bil-ġenerali, però forsi nistaw u koll naqdu, għanzi narmonizzaw artikli 2 3 7 fu definizjonijiet, eh, anka l-periodi. Jekk aħna nixtiequ li konna regoli unanimi sabiex il kumpani kun jafu eżattament kif jaħdem kol fil-pajjiżi kollha bl-istess mod mela hekk du naħdmu. Naf li fuq livell ta' proċeduri se jkun hemm xi differenzi bejn il bejn il-pajizi. U għalek forsi jkun bżon ċerta flessibilità. Fuq kompromess 10 il- eh, definizjoniet tal-ksur. Fuq il-ksur. U anka brabta ma kompromess tnax, anka per eżempju namlu referenza fuq l-entitajiet pubbliċi fejn anka nistaw nitkellmu fuq mod speċifiku. Anka brabta ma' artiklu 4 fejn għanna din il-lista ta' eżenzjonijiet li sfortunatament tista' toħloq iktar ambigwità milli tnaqqasam. Importanti u koll illi id-detenturi ta' segreti kummerċjali kunu jafu li dan l-istess segreti kwalifika bħala segret kummerċjali. U irridu niftakru li maħna ma nistax nirregolaw dan fid-direttiva b'tali mod li ninvolvu il-qorti nħallhom jagħmlu il-ħidma tagħhom. U għalhekk nistgħu nħarsu lejn l-emenda ta' l-aldem u 19 fuq dan. Grazzi għal darbohra l emenda ta' kompromess aħna u koll sanibatu l-kommenti tagħna bil-miktub u mbagħad nittama li konna l għabin nixxedu biex niddiskutuhom. Um, uh, Mr. Kofrati and, and, and Sur Kofrati, Signora Komi tixtiequ tgħidu xi ħaġa. Ma jidhirx li kien hemm laqta shadows. No, di fatti volevo tranquillizzare. Fil-fatt, xtaqt insarah moħħ il-kollega. Il-laqa tal-shadow saret 15 il-ġurnata ilu Eh, ija kienet hemm fil-fatin ma kontx hemm eh, kiena kelli problema privata illi ma permettit lix nattendi ma kien hemm l-ebda laqa bejn it-Taljani waħidhom li garantilkom li brispett kollu lejn kulħadd il-pożizzjoni politika tal-ara komi u jien huma il-bot ħafna, ġifieri żgur li jiena se nikkomunika magħha esterna, ġifieri barra minn dan il-post partikolari hawnhekk fejn qed nintaw barra minn din il-kamra. Thank you. Grazzi. Signora Talka mux edawnek. U għalek nadil kelma l Pascal Duran fizem il-ħodor. Grazzi ħafna, Signora President, tilla darba li t-niskellem illum. Qed nitkellem ħafna. Dina xi ħaġa li diġa qed. Għandi Anzi, għandi eh, ta' xejn kera fuq dan il-rapport. Mux fuq il-ħidma li tisim il-rapporter, imma fuq l ispirtu illi hija wara la bozzar ta' dan il-rapport. Naħseb illi l leġislazzjoni fuq is-sigriti kummerċjali jew tal-anqas Meta dena nitkellmu fuq il-ħarsin ta' dawn il-kumpaniji żgħar illi ma jistawx ħarsu sigriti kummerċjali tagħhom hekk kif jistgħu jagħmlu kumpaniji ikbar. M'għandi l-ebda problema b'dan u diskutejna dan mal-Kommissjoni u għedna u koll li jem leġislazzjoni nazjonali li toħloq dan it-tip taħarsin diġa. Anka fejn għandax taqsam l-armonizzazzjoni U għalek madan kollu nistaw naqblu, pero għanna xi problemi baffariet oħrajn. Iġifiri illi t-test jgħat jersa li l-in mill-mira illi kanna fil-bidu. Illi jistaw, għanzi dan it-test jista' jintuża biex jittieħdu ċerta vantaġġi minn kumpaniji ikbar, per kumpaniji farmaceutiċi. jekk din il-leġislazzjoni tkun tista' tħares ċerta metodi, metodi ta' produzzjoni tagħhom. U għalhekk biex nilmitaw dan it-ħassib hemm mod wieħed biss biex naqsu dan l-abbuż li qed nitkellem dwaru, iġifieri illi nkunu objettivi billi nkunu bilanċjati, però f'dan ir-rapport qegħdin immorru bil-kontra. Minflok namlu limitazzjoni b'definizzjonijiet ċari, illi nkunu nafu eżattament għal xiex qegħdin nirreferu u x'qegħdin neskludu anka id-drittijiet tal-ħaddiema, l-mobilità, l-informazzjoni, s sistemi ta' twissija Hemm anke testijiet oħrajn li qegħdin jitkellmu fuq dan u hemm ukoll leġiżlazzjoni nazzjonali u sussidjarjetà li responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet, però dan ir-rapport huwa abbozzat mod vag ħafna. Isu qed jissuġġerixxi li kollox jaqa' taħt sigrit kummerċjali, taħt id-definizzjoni li għandna hawnhekk ma nisux il-kwistjoni soċjali, il-kompetizzjoni, Jiena mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettalji tal-emendi għaliex jiena naħseb li jekk ma naqblux fuq ir-raġuni għal fejn qegħdin naddottaw dan l-istess test, mela mhux ħankunu nistgħu nilħqu l-ebda kompromess fl-aħħar mill-aħħar. U jiddispjaċini li dan qiegħed iseħħ għaliex meta nqablu ma' ħidma tagħna tal-passat naħseb nistgħu nilħqu kompromess il-rapporter taf xemendi batna aħna nistaw nħarsu jom, però jekk għandna dubju fuq l-ispirtu tat-test u għalhekk iridu mmorru lura lejn l-idea oriġinali u naraw xinu ma limitazzjonijiet fuq x'inhu kopert taħt l-istess definizzjoni. U b'dan il-mod inkunu nistaw niffoka fuq ċerta eh, proċessi illi huma ta' benefiċċju għal ċittadini tagħna. Okay, I wonder if the Commission would like to say anything. Grazzi, forse Kommissjoni tixtieq titkellem. Iva, surgom sur Fernandez Sales. Grazzi. Il-Komissjoni tixtieq tirringrazzja lil dan il-Kumitat għal dibattitu ħna segwejnih b'interess, hemm ħafna proposti interessanti u nittamaw illi dan il-dibattitu sa jwassalna biex naċċettaw din il-proposta jiena nixtieq insemmi numri numru ta' punti jekk tippermettuli din il-proposta mhux qed toħloq xi dritt esklusiv għall-informazzjoni għaliex hekk għet qed jinstema' mid-dibattitu. Din hija eh, l-informazzjoni li rridu aħna hija informazzjoni li hija disponibbli għaċ-ċittadini li hija li hija pubblika. Mhux qegħdin nagħmlu xi tip ta' skoperta indipendenti pereżempju. Anka fuq prodotti li jkunu diġà fis-suq. Kif anzi kif tistaw taraw eh, ċerta mill-elementi li hemm f'dan il-rapport joħolqu ċerta restrizzjoni u huma importanti li naħdbu fuq din il-kwistjoni jekk hemm kumpani anzi nfakkar ukoll illi aħna mhux qegħdin nippruvaw ninterferu mal-regolamenti eżistenti ġifieri mux qegħdin nitolbu xi informazzjoni ġdida, mhux anzi informazzjoni illi tingħata diġà lill awtoritajiet kompetenti jew lil pubbliku. Fl-aħħar mill-aħħar il-proposta l kummissjoni ħassenija bilanċata ħafna rajna illi l emend edin ikomplu jibnu fuq dan il-bilanċ u għalek nirringrazzjakom, grazzi. Remember when the commission came and... Grazzi, niftakar meta l-kommissjoni ġitu għamna il-prezentazzjoni tagħha fuq il proposta intom għamiltu kas qawwi b'saħħtu u għettu li waħda wieħed mir-raġuni waħda mir-raġunijiet li fin-negozju ma jkunx hemm ma jkunx fis-single market huwa li jekk ikun hemm kas ta' ta' xi sikrit kummerċjali li jinkixef ma jkollhomx mezz kif ikollhom protezzjoni u għal din ir-raġuni illi din hija kwistjoni ta' protezzjoni ta' sigrieti kummerċjali, mhix kwistjoni dwar x'għandu jkun sigriet jew x'mandu jkunx sigriet. għad niftakar illi hemm illi l-Kummissjoni għamlet każ qawwi b'saħħtu illi mhux se nkunu li m'hemmx involviment ta' e, għassu minħabba problemi ta' ksurijiet meta jinkixef xi sigrit kummerċjali u allura dan iserv din leġiżlazzjoni servi ta' leġiżlazzjoni din leġiżlazzjoni servi ta' protezzjoni għal dan u tinkoraġixxi id-dinja tan-negozju biex tipparteċipa iżjed. U nixtieq infakkarkom kollegi li għax emenda ma tkunx edam nizla ma jfissix maħniex illi ħanivutaw għalija. Hemm ħafna emendi għaddejjin u klawżuli speċjali ma jfissix mhux ħanivvotaw fuq emendi qegħdin barra mill-kompromess. U għacċar illi ħanivvotaw fuq kull emenda. Jekk mi ma tkunx e, fil-kompromess tiġi votata separatament. Allura grazzi l-kol ta' dan aħna frejna l-rapport il-possibilta' illi jibda id-data għal votazzjoni għal 23 ta' april jekk tixtieq. Hija ta' riskju għax li kwistjoni għandha x'tagħmel mas-segretarjat nispera li ikollhom ikunu jistaw jamlu dan. Et naħdmu b'mod mill-iktar professjonali kif jamlu huma u ma rridx nagħmel profess eh, pressjoni fuq eh, għandna eh, fi żmien il-lajt meta jkun hemm il-vakanzi fuq is-segretarjat. U għaċċar li jekk il-komitati dwar is-suq intern irid ikollu jisemma leħnu għandna minn żmien qabel minn żmien avvanzat irridu nivvutaw fuq biex dan imbagħad imur qudiem il-kumitat juri. Allura Lara grazzi ħafna ħafna. Safejna fin il-Kommissjoni t-kellna diġa. Grazzi ħafna. et nitkellem aħna qed nippruvaw infittxu għal data li kif tafu għandna ġurnata ta' studju kol PPE forsi nistgħu naqblu fuq data biex nipposponu din dal-vot forsi din hi l-aħjar soluzzjoni mhux għax għandna l-biża li mmorru għall-votazzjoni imma aħna rridu jkollna maġġoranza kbira warajna. U rrid ikollna fajl illi mbagħad id-dossier imur ukoll qudiem il-juri qed nara l-kollega konferati diġà di Eh, ma jaqbilx ma naħseb wara kemm jaqbel ma' Forzi Italja. Allura id-dialogu jrid ikun miftuħ għal kulħadd kemm għas sedi istituzzjonali u skużawni tal-informalità imma eh, l-ewwel informalità mbagħad il-formalità. Issa ċerti ħsibijiet dak li saru qabel fuq il-mobilità tal-ħaddiema. Mhux biss ġie fil-regolament imma jess fl-artiklu allura dan huwa punt li aħna ħadna mis-soċjalisti u aħna tajniħ valur. L-aspett li fuq id-drittijiet tal-bniedem li għandhom x'jaqsmu mal l-espressjoni tal-libertà tal-espressjoni. Aħna għaddejna minn ħafna punti li fil-bidu hemm ħafna difikultajiet sibna wkoll u provajna nagħmlu ċerti propesti, aħna daħħalnihom fil-konsiderando imma dwar dak li għandhom x'jaqsmu mal mal-onervol Duran li huma daqshekk differenti kif għal koferati mit-tnej l-oħrajn aħna kellna koeżjoni maġġura fil-kompromessi kollha iddaħlu u jekk isegwu l-artikli allura dan kollu jisir oġġett ta' studju. Issa dwar lan illi fakkar fakkar ukoll presidenta il-kwistjoni tal-kompetitività tan-negozji. Għamilna qatt ta' regolamenti ta' files u proposti anka il-pjan ta' investiment Juncker anka fil-ambitu ta' protezzjoni totali, anka bżieda ta' burokrazija. Jiena għalija dan huwa wieħed mill lanijiet l-iktar prinċipali li li nittitulaw natu responsabilità anka fuq il-ħaddiema Minna ħal-oħra, li kon armonizzazzjoni li tkun mill-inqas minimalizzat tkun mill-inqas minima possibbli jekk bravu jkun jekk pajjiż ikun bravu jagħmel l-affarijiet sewwa allura jiena qed nipproponi li, li nipposponu l-votazzjoni jekk is-segreterija jkollha il-paċenzja kollha peress li għandna il-vakanzi wkoll ta' lajt allura forsi jistgħu jsibu data u ħin u post meta jkunu jistgħu jorganizzaw il-vot. Can I suggest therefore that we look Xin suġġerixxi ta' il-Presidenza li nsibu id-data jekk ma jintinsabx data oħra allura nistgħu eh, nnużaw id-data tal-ġimgħa d-dieħla kif kienet oriġinali. Edin daqsxejn kmieni f'din il-laqa imma grazzi tal jedin qegħdin tieħdu paċenzja bina Issa ħan ċal u għal numru 10, ettajt il-presidenta. Il-numru 10. Um, so just so you know. La, biex tkunu tafu Dok minn kom li ma kontu xawnek fil-bidu, qabel ma naddu għal numru disa għan jihdu wieħed nieħdu dak numru 10 u nittama verament li nkunu nistaw Eh, intemmu daw iż-żewġ punti sal-5 nofs qed tagħti il-Presidenta biex bekk ir-rapporter ikun jista' jaqbad it-titira għax tirrappreżenta il-Parlament Ewropew f'post ieħor ewra titlaq kmieni. Titlaq sal-5 nofs biex teħu dik it-titira. Allura il-numru 10 l-opinjoni dwar l-implementazzjoni tad-direttiva 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis soċjetà tal-informazzjoni din opinjoni li rapport mill-naħa tal-Kumitat Juri Giulia Rejda hija il-kittieba prinċipali tar-rapport Juri kontenti ħafna u għandna xortina tajba li għas grupp eh, hija membru sostitut ta' dan il-komitat allura ta' tamila ta' xedow għal-ħodor. Hemm 82 emenda għal-rapport ta' tal im ħanat il-kelma mill-ewwel lil Katrin Steiler ir-rapporter fuq 82 emenda. Grazzi ħafna, Sinjura Ċe. Nispera li nitkellem fil-qosor Nixtieq nirringrazzja li shadows għal laqa produttiva ħafna l-ġimgħa l-oħra fejn aħna poġġejna ir-regoli dwar 82 regolament, it-82 emenda ftit inqas minn 150 li hemm fil- regolament liħor, allura ħad namlu xol ftit iktar faċli. Imma aħna provajna nikonformaw maħdax il-kompromess u emendi, Bażikament kien hemm ftit emendi ta' kompromess li bilna fuqhom xuħus kistenna kellna naħdmu ħafna fuqhom f'dak li għandu xasamma test u kontenut għalissa għad din naħdmu fuq dan li jiena naħseb li iktar ma naħdmu fuqhom iktar aktarx illi naslu għal kompromess sal-vot tal-ġimgħa d-dieħla fil-24 tax-xahar. Ma naħsibx li l-Kummissjoni qed hawnhekk sissa imma mill-aspetti ta' drittijiet tal-awtur qed nara li nies mill-IPR enforcement imma mhux qed nara il-Kummissjoni li verament kienet tkun peress li aħna sal-5 nofs għanna n-nissa l-IPR, għallura ma nafx kif nistgħu nejn informaw il-Komissjoni li għedin daqxej bikrija. Għax l-input tal-Komissjoni f'dak għandu xesam xinu ma kompromessi f'dal-istadju u għedin jargumentaw fuqom u jien naħseb illi nista' nidħol fiktar dettalji imma sempliċiment f'dak li għandu xesam ma l-proċess nittamaw illi kifet najt nistaw noħorġu b'test li nis ikunu jistaw jaċċettaw. U ningrazzja lil dawk li ħadmu fuq dal-kompromessi u ningrazzja s-segretarija, il-segretarju Sur Bold li kien ta' għajnuna kbira u tana u koll u għanna u koll iċċans għall-input tal-kollegi tana biex jikkommentaw fuq xinu xkienu tħassib taħħom eh, fil-kompromessi ma l-iktar ħagġa tajnuna kienet li aħna ħriġna b'dawn il-test li segretarjatu niprofaw nassiguraw li l-ġimma diħa jkonna xi kompromessi fuq il-mejda fuq dan id-dossier grazzi ħafna. Eva Panova.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 għal proposta ta' emendi ta' kompromess dwar drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis soċjetà tal-informazzjoni hemm ħafna punti pożittivi fil-kompromess li wasalna l li juru kemm jista' jkun din il-pożizzjoni differenti wkoll li għandna. Jiena għandi fiduċja wkoll li t-test li qed nipproponi jkun bilanċat biżejjed illi li l-opinjoni tagħna fil-juri ikunu qed jgħinu biex intejbu it-test ferm Aħna kellna laqa tajba fi Strasburgu ġimgħa l-oħra flimkien aħna ma flimkien ma Steiler u Shadows wasanna diversi emendi ta' u naħseb il-rapporter wetta xogħol eccellenti u l-emendi għandhom jitlu saħada biex bekk il-verżjoni finali toħroġ. Jina nixtieq ngħid illi ħafna mill-elementi e, proposti mill-PPE ġew aċċettati, speċjalment nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi Juva Verhajen, Antonio Lopez u oħrajn għal kontribuzzjoni tagħhom u e, grat ħafna wkoll għal kollegi li ħdimt ħafna magħhom il-Sinjura Kalla, Sisur Dalton u l-rapporter nifisam biex nsemmi xiftit. Il-punti principali li għandhom jitħlu skont jena u l-ewel biex biex noħorġu proposta ta' leġislazzjoni li taġġorna id-diritti tal-awtur drittijiet relatati soċjetà tal-informazzjoni li jkunu aġġornati u li tkun li tkun tajba għall-era digitala, it-tien digitali u t-tieni id-differenza bej il-imsieħba kollha interessati f'dan il-kamp u t-tielet punt prinċipali għandu x'jaqsam biex naslu għal protezzjoni kif suppost ta' dritti tal-awtur. Jien naħseb hemm xi żewġ emendi oħra li jistgħu b'mod sinifikattiv itejbu aħjar it-test bħal pereżempju dik numru 13 tal-Onorevoli Juvan dwar it-trasferiment tal-valur 92 31 jien nemmen ukoll il-rapport għandu jindirizza u kol dwar il-portabilità ta' servizz u li jirrifletti l-emenda 51 tal-PPE. Għandi suġġeriment li ħan nibatilkom iktar tard. Meta niġu biex nżidu paragrafu ġdid bċertu test, jinista nispeċifika il-test issa għandu xaqsa mal emenda 79 il-li diġaġi sottomess meta niġu għal rikonoxximent l-numru ta' are linked to competition law and highlights that healthy competition, along with the protection of intellectual property rights, are essential for doing business, and I hope this could be supported. Uh, biex nikkonkludu ringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu flimkien miegħi fuq dar rapport sissa sa dal-moment u nħares il-qudiem biex nkompli niddiskutu daw l-emendi. I'm going to ask the commission experts to speak maybe at the end. Forsi nixtieq li l-esperti tal-Kommissjoni jitkellmu eh, fuq iż-żewġ rapporti fl-aħħar <coughs> Specific. Hemm punt hemm persuna speċifika Marija ma nistax nara le għada ma ġieċ. Would be helpful to hear her. Nasib li kun tajnumna kbira li aħna nisimawa. F'dak għandu xaqsam ma l-infurzar nixtieq nserraħ moħ kulħadd li ħanamlu għadin anka fit-tmim id-diskussjoni ta' żewġ rapporti tagħkom. Mill-Honorable Membru mill-ICR. Grazzi ċer, aħna kuntenti ħafna dak li ħafna li hemm dak ir-rapport l onrevoli Dalton. U hemm kooperazzjoni eċċellenti bejn iż-żewġ gruppi Għana kontenti bħafna mill-elementi ta' kompromessi, kontenti koll l-emenda tagħna daħlet eh, fuq il-fejjim eh, tal-konsumatur anka limiti ta' licenzi bħal per eżempju meta għandek id-def mal-mewt per eżempju jkunu jafu x'inhuma il-limiti ta' dawk il-licenzi biex aħna biex il-klienti konsumaturi eh, jevitaw li kollum problemi. Aħna kontenti li dil-emenda tagħna wkoll id-daħlet tagħna xi wieħed mill-kompromessi problema dak li għandu x'jaqsam ma' libreriji u tip ta' servizzi pubbliċi. U access online ta' xogħol il ma jkunx kien f'ċirkolazzjoni ma jkunx attiv għalċertu ċertu żmien. Inħossu li dan għandu jkun fl-idejn available għal ċertu żmien u li il nitilfuħx. Imma il-kifini edha l-emenda edha vaga, lek ma tantx naqblu maħħa. Nittamaw li xorta nistaw niġu bċertu test li jkun aċċettabli minna ħatana. Apparti dan nappoġġjaw l-oħrajn kollha, kontenti kuntenti wkoll bil-mod kif qed jipproċedi x-xogħol, grazzi. sorry. Użawni għattat il-Presidenta l-Onorevoli Goga. Grazzi, eżis kollegi, eżis rapporter Grazzi l-rapporter għax-xogħol eċċellenti fuq l-elementi ta' kompromess, mod ġenerali ħafna mill-elementi ta' kompromessi huma bilanċjati hemm xi ftit biss li għandhom bżonn iktar titjib. Numru tlieta pereżempju, l-emenda tlieta jinnemmen li il-copyright għandha rol importanti u drittijiet tal-copyright jistimulaw il issu ta' servizzi Importanti li riforma eh, taħti iktar eh, libertà l-utenti dan għandu jider fl-emenda numru 3. Numru 5. Naħseb li restrizzjoni territorjali waslu għal frammentazzjoni u li l eh, f f'numru 5 jista jiġi miftijem hekk. Emenda numru 6. Nifhem l-importanza li nagħtu informazzjoni ċara il-li studenti imma naħseb it testandu jiġi mtejjeb u jiċċara li din informazzjoni ma diġ tiġi limitata għal lokazzjoni ġeografiċi biss. Dawn huma ir-rimarki għall-emendi, grazzi ħafna. Thank you. Um, is... Grazzi. Is-Sinjor u Eda. All right. Reida u Eda ija kjoġbok. Grazzi ħafna, anki aħna kontenti ħafna li għedin naraw l-eżitu ta' negozjati għal amendi ta' kompromess issa u rapporter verament eh, wetta xogħol eccellenti biex ġab flimkien ideat differenti flimkien, jina naqbel sewa mal-komment minn Sur Borga, Goga, dwar trasparenza ta' xi tfisser, xi fisser tejjim ta' licenzja. U għall-utenti dinja importanti u dimiex sostituzzjoni għal kompetenza tal-suq digitali s-suq wahdini digitali mbagħad l-emenda sitta biex nagħmlu aktar ċara iva din nistgħu nagħmlu hekk li tajt li waqt li trasparenza importanti il riforma tal-copyright t-tardi minn fejn tirrispetta il-kontenut ta' suq uniku da' żgur ħajkun skont l-aspettativi tagħna waħda mill-kwistjonijiet li għadha pendenti dwar waħda mill-elementi tagħna li ġiet ippreżentata tirreferi għas sitwazzjoni mal li lending u l-e-books. Nixtieq insemmi biss illi huwa perfettament possibbli li jekk nagħmlu rakkomandazzjoni ċara għall eċċezzjoni tal-e-lending li tagħti l-libreriji dritt li jagħtu self ta' kodba b'dan il-mod u jkollna ninkludu ħtieġa ta' remunerazzjoni u din tkun waħda mill u din tkun waħda mill kondizjonijiet tal-self b'mod elettroniku kif wara kollox teżisti fil-kodba l-oħra. <clears throat> u ta' dritt li l-librerija tixtri ktieb u tkun tista' eh, tkun tista' tillendjaħ tillendjaħ li l-ħadd ieħor u tieħu l-flus minn fuq mingħajr permess mingħand il-pubblikatur għant il-kittieb. E, allura l-libreriji jkunu liberi li jidħlu eh, fiftejmit ta' licenzjar biex bekk ikunu jistaw ikomplu jwet u biex xol taħħom b'mod elettroniku das kif ikun e, mod e, da li kieku kien tradizjonali. Hemm modelli eżistenti għalli lending u l-libreriji jkunu jistaw jwet u l-anijiet tagħhom bħal pereżempju arkivjar ta' e-books jew poġġuhom available formati differenti u jassiguraw li jkunu preservati għal dejjem għal ġenerazzjoni futuri. Biex niġi lura għall-emenda ta' kompromess numru tlieta, sempliċement nixtiequ niċċaraw illi armonizzazzjoni ta' fil livelloli ta' e, protezzjoni għandu jirreferi fil-fat fuq id-definizzjoni tal-eċċezzjoni u l-limitazzjoniet ma nix għadin nitolbu għall-eċċezzjoniet għal-copyright biex jitneħħew għax l eċċessjoni kollha u limitazzjoni li jeżistu fil-copyright fl-istati membri differenti qed iwettqu eh, l-anijiet tal-politika pubblika ġifieri il-protezzjoni tal-libertà tal-kelma u id-dritt tal u l-protezzjoni tad-dritt tal-edukazzjoni. Allura nistgħu naslu għal fuq ċerti kwistjonijiet li għadhom pendenti u aħna jkollna opinjoni tajba ħafna il-li tgħin fil-perspettiva ta' suq uniku f'dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi. Hemm xi membri oħra li jixtiequ jitkellmu fuq dan ir-rapport? Tajjeb. Għandi xi sewġ punti li jinstess nixtieq nagħmel nsottomettejt ħames emendi fuq erba' kwistjonijiet waħda kienet fuq l-eżenzjoni biex nassiguraw li kull eżenzjoni għandha tkun għandha tappoġġja il-benefiċċji ekonomiċi il-kwistjonijiet imma dawn iridu jkunu immirati u jkunu eh, neutrali teknoloġikament. Dan huwa eh, l-edukazzjoni koll kien imsemmi huwa wisq punt wiesa qed nara fuq l-eżenzjoni lej għall-libreriji jiena dan nifhem għaliex inti trida di l-eżenzjoni u di tista' tkun tajnuna anke jekk inti tħares lejn it-tip ta' persuna li ix-xogħol kreattiv tiegħu jew tagħha ma jkunx fl-idejn kommerċjalment xi kultant il-kreatur biex ngħidu hekk għandu jkollu ċertu redditu minnu, allura rridu noqogħdu attenti x'nifmu biha eh, xogħol li madux jiġi jitmexxa eh, b'mod kummerċjali minħabba diversità tal-kontenut aħna jridu nassiguraw li ma naqtawx il-ċertu il kontenut biex nassiguraw li kontenut jibqa' fl-idejn. Lan tal-dritt tal-awtur hija biex nassiguraw u ninkoraġixxu id-diversità għalhekk irridu nassiguraw da kollu. Allura jiena rrid nagħmel żgur li dan ikun fil- fil-leġislazzjoni edha ħares li l-emenda numru 29 fuq il-bargaining position bejn l-awturi u dawk li jaqraw jew dawk li kolli meċu fil-katina fil kollha kemm uridu nassiguraw li jkun hemm mhux biss il-kontenut imma nassiguraw li l-pubblikaturi koll ikollhom valur miżjud xi kultant dan irid jiġi protett protetta. Allura dejjem kun hemm tensjoni bejn il-kreatur u l-pubblikatur jridu nassiguraw li jkun hemm ġustizzja bejn it-tnej. Allura daqsxejn ħasba fuq l-emenda numru 29 fuq il-kwistjoni fuq il-portabilità u l-geoblocking jina naf li oħrajn tkellmu dwar dan u għacċar nemmen li jekk il-kontenut online ma jkunx stat membru għed ma nix nżommu l-nies illi jkunu jistawmu ribijawħ b'mod fi stat membru ieħor fid-dinja diġitali teżisti l-libertà illi inti tixtri l-affarijiet minn li ma stat membru jew pajjiż trid. Jidu nkunu attenti imma illi ma nkunux situazzjoni fejn isimmorru jixtru il-kontenut diġitali għax ikun inqasali minn postiħor. Allura forsi hemm ċertu xogħol li jista' jsir dwar dan. U għalhekk jiena daqsxejn mħasba dwar l idea tal-emenda 14 dwar iktar armonizzazzjoni għandna nkunu ċari ħafna dwar fejn qed issaqsi għal da qegħdin nippruvaw linja ċara ħafna dwar bejn il-kontenut li li jkun fl-idejn jkun available imma mhux li jkun geoblogs b'ċertu b'xi mod. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq prezzijiet li differenza fil-prezzijiet li jista' jirrestringi l-kontenut. Grazzi tal-li qed taqblu fuq forsi din l-emenda fuq il-kompromess numru 3 tkellimt bizzejed biex tasal il-kompromess ah waslet eccellenti forsi nistgħu nisimgħu xi ftit mill-Kummissjoni dwar x'taħbu fuq l ta' kompromess ta' emendi ta' kompromess kif qed insissa. Grazzi ċer, napologizza qed li kont qed taġġel imma ma kontx naf li qed taħdem daqshekk maġġel imma Skużawni tal-li għallura wasalt naqratat. Issa dwar dak illi rajna sissa fuq ix-xogħol mill-imko dwar kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur u qed nifhem li għatem xogħol għaddej f'dak li għandu x'jaqsam biex intejbu ikon iktar kompromessi għall-emendi u ovvjament u għall-imko li juri jisħaq fuq il-dawk li huma l-iktar punti prinċipali li hemm ir-rabta wkoll mal-moviment ħieles anka ta' servizzi għadni kif smajtkom titkellmu fuq il-portabilità u aċċess transkonfinali ta' kontenut u biex insibu soluzzjoni biex intejbu dawk il-fatturi fis-servizzi tal-kontenut mingħajr ma imponu liċenzji pan-Ewropej inħossu li dan huwa għan li aħna naqblu miegħu għal funzjonament aħjar tas-suq uniku digitali fuq e, fu servizzi u proprjetà tal-awtur u l-speċifiċtajiet ta' setturi differenti. U aħna rajna għad ta' kompromessi ippreżentati biex nikkonsidraw ovvjament il-parti l-kbira il dawn huma dawn propożizzjoni interessanti għal kummissjoni xi aħna nifmu li dan ir-rapport di diskussjoni madwar dan ir-rapport hija l-implementazzjoni u l-problemi li hemm madwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u mhux test xilta il-Parlament ċirit li l-Kommissjoni tagħmel meta jintervjeni permezz ta' e, e, ta' leġiżlazzjoni u ta' aġġornament ta' regoli. Din hija xi ħaġa e, li hija responsabbli tagħha l komissjoni il komissjoni għadha ma ħadiċ l-opinjoni aħħarija tagħha dwar il-forma, il-forma u il-kontenut ta' din leġiżlazzjoni għadna ma ddeċidejniex. Allura, f'dan l-istatju, irridu nibqgħu nitkellmu pjuttost ġenerali fuq il-kommenti fuq wieħed jew ieħor mill-emendi jekk hemm xi mistoqsijiet speċifiċi li l-membri għandhom jew xi problemi li qed jiffaċċjar dwar l-implementazzjoni di implementation ta' direttiva hija xi ħaġa li l-Kummissjoni li jinkludu kol studji legali u ekonomiċi emmek għedin naraw ċerti problemi bħal l-implementazzjoni ta' ċerti eccezzjonijiet u anka effett transkonfinali nistani għafawnek sa' kemma ma tridu nix ninsiti fuq ċerti kwistjonijiet. U grazzi, grazzi u nerġa niskuża ruħi tal-li eh, wasalt naqra tard. Il-rapporter forsi tixtieq titkellem? ħankun fil-qosor nix l-Komissjoni veru f'dal post qatt ma tista' tgħid meta eżatt ħajkun il-ħin u l-President illum għaġlet ħafna. Huwa tajjeb li wieħed jipprova jilħaq kompromess anke l-kompromess disa hemm mozzi ta' kif modi ta' kif issawna nagħmlu progress anke fil-ħamsa u fis-sitta. Naħseb illi għandna bżejjed żmien u nispera illi l formulazzjoni li ħanamlu f'dawn il-ġenet li ġejjin eh, tkun mm, aċċettata aċċettabbli għal kulħadd. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u nispera illi eh, dan jien ukoll anke fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali meta dawk il-550 eh, emenda irridu jitpoġġew kollha f'kompromess nirringrazzja kulħadd il-Kummissjoni il-kulħadd il-Kummissjoni, il-kollegi u l-President. Mela, nerġgħu iduru lejn il-punt eh, disa' tal-agenda dwar um, l-infurzar tal-regoli um, tal- uh, uh, marbuta mal-drittijiet uh, ta' proprjetà intellettuali. Għanna hawnhekk rapport fuq l-inizjattiva propja miktub minn Pablo Swoboda 39 kompromess flimko u eh, sitt hemm eh, sitt eh, emendi tal ta' kompromess naraw l-emendi Catherine Stiller ħat titkellem. Grazzi ħafna din hija opportunità kbira li nerġa' nitkellem dwar l-emendi għall-opinjoni tiegħi fuq eh, l-infurzar ta' regoli ta' l-IPR u mill-aħħar li tkellimt fil-komitat illi ħankun qed inżur l-uffiċċji tal-armonizzazzjoni tal-suq waħdini wina fil-fatt mort il-ġimgħa ta' qabel Strasburgu iż-żmien itir kien utli li wieħed jara eżattament qed isir fl-osservatorju u anka biex nifhem aħjar eh, xini l-iskala u l-importanza tal-drittijiet marbuta ma' l-IPRs uh, uh, u fi rigward tal-suq intern u l-ekonomija u l-xol involut. Ninkoraġixxi lil min qatt ma mar l li jmur għandna bżonn immorru anka kull sena u anka forsi jekk jiġu daw, daw u ma stess hawnhekk ikun tajjeb ħafna. E, ħafna ġabi ikunu membri tal-parlament li immorru fil-fat emmek, u għatek ikun anka ċittadini Ewropej ikunu jafu biex xogħol li jsir hemmhekk kena laqa fi Strasburg kull ġimgħa l-oħra li kienet utli ħafna naf li hemm emendi illi wieħed li qed iridu naħdmu fuqhom imma għanna biżejjed qabel eh, il-ġimgħa d-dieħla għandna biżejjed kif qed anke fir-rigward tal-ġittijiet tal-awtul kien hemm disa' u 39 emenda u aħna minna sitta ta' kompromess il-39 emenda tal-kollegi enow biex eh, enu biex jgħatu direzzjoni li diskussjoni ma tinsawx li aħna fl-opinjoni tagħna ridu nillimitaw ruħna man numru tal-kliem e, anka il-Kumitat ta' Suq Intern jaf l-importanza ta' dan il-fatt aħna qegħdin nappoġġjaw dak li qed tgħid il-Kummissjoni wkoll huwa importanti u importanti li nisimgħu x'għandu xi tgħid il kommissjoni dwar il-kompromess u sustanza tal-opinjoni kif inhi u forsi xi suġġerimenti oħra dwar xi aġġornament li eh, jista' jkun li għandhom il-Kummissjoni nirringrazzjak. Eh, eh, jina dal-waqt rrit la oħra feħa nkunu din id-diskutu um, uh, anka ma' Norveġa, ma' Liechtenstein u uh, ma' l-Izlanda e, din fli ea u importanti ħafna li aħna nkunu rappresentati emmek u uh, koll. Um, I'll speak in the name, if you allow, of um, your sh shadow rapporteurs. Mela, jiena qed nitkellem fisem Sabina ferħajen li ma se il-lum li kienet u rapporter batit li email u talbitni nirringrazzjak. Katrin eh, mot espliċitu għal din l-opinjoni bilanċetta u l-kooperazzjoni eccellenti illi eh, kelkom. Kien importanti għal PPE eh, li nisħu fuq l-infurzar tal-IPR għax mux mhux biss essenzjali għal suq diġitali uniku imma għandu rwol li biex jistimula anka l-innovazzjoni, l-kreativita, l-kompetitività u anka diversità kulturali. Barra minn hekk il-konsekwenza tal-ksur tal-IPR tiġi enfasizzata u għandha tiġi komunikata l konsumaturi, mod partikolari lil dawk li huma eh, mill-ġenerazzjoni żgħira li qas jafu x'ifissru l-konsekwenzi. Barra minn hekk il ppa għamil żewġ emendi fir-rigward tal-SMEs minħabba li għalihom struttura ċara u ġestjonabla li forzar ta' ġittijiet hija kruċjali barra minn hekk l-iskemi ta' rizoluzzjoni alternativa għandha tiġi wkoll ikkunsidrata Kif rajna fl-aħħar laqa ta' Shadows uh, fi Strasburgu l-ġimgħa l-oħra, kien hemm konsens wiesa fi eh, bejn il-gruppi fuq ħafna mill-punti ewlenin. Jiġifieri kien hemm xi kompromess li ġa intlaħaq bil fuq Xi hemm xi bżonn ta' xi bidliet minuri fuq xi kompromessi imma Eh, Sabina Ferħajn qed li hija fiduċjuża li ħan u ftehim anke fuq daw. Nixtieq għal dal-boħra nirringrassja lil katrin Stiller għal xogħol eċċellenti u nixtieq nirringrassja lilha l-gruppi l-oħra għal kooperazzjoni. U eh, tgħidilkom għal dal-boħra li hija dispeċuta ħafna li ma kuna unek hawnhekk il illum. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, Dani eh, li jgħatawnek flok għali. Illum ma ħafna bidliet tajt il-President. Jiena shadow rapporter f'dan eh, f'din opinjoni. Grazzi ħafna President. Biex nirrepeti il-komiti tiegħi dwar il-punta qabel aħna kena kooperazzjoni tajba ħafna ma' rapporter u ma' shadow rapporters uh, fuq dan is-suġġett għamilna ħafna xogħol tajjeb mill-perspettiva tagħna. Fir-rigward tal-infurzar tal-IPRs din hija xi ħaġa vitali mhux biss għall-industrija kreattiva għall kemja ovvjament importanti ħafna li hemm, imma anke setturi oħra ta' manifattura u din kultant aħna ninsowa fid-diskussjoni tagħna mod partikolari minħabba illi dan qed inħaltuh mad-dibattitu ta' qabel. Irridu nkunu konxi ta' dan dan kollu hemm differenzi eh, fi rigward tal-ksur tal-IP tal-IP eh, online u mhux online, anka il perċessjoni tal-pubbliku hija differenti fi rigward tal-ksur online jew offline. Il-telf ta' flus għal persuni illi eh, illi isofru s-sidin tal-IPs Ejja kbira għalhekk rridu jkun hemm forsa rridu noqogħdu attenti anke meta jkun hemm gaps fl-offerti, rridu noqogħdu attenti wkoll biex ma nippenalizzawx il-persuni li jkunu qed jippruvaw jiksbu kontenut ma jistgħux jiksbuh biex jimkien ieħor issa fir-rigward tal-kompromessi aħna kuntenti ħafna illi fil-pjantazzjoni tal-Kommissjoni fl-opinjoni u fil-kompromessi aħna eh, ħadna approċċ um, eh, li huwa marbut mal-finanzi u irrid nissikuraw li nmiraw li dawk kien qed jaqilgħu ħafna flus minn dan il-ksur tal-IPs. Aħna kontenti ħafna kontenti b'ħafna mill-kompromessi aħna xettiċi naqra dwar il-charge back minħabba eh, il-mod ta' kif hija miktuba il-kompromess fejn qegħdin nibdow is-terza bil-welcoming eh, consultation u mbagħad wara qegħdin ngħidu li aħna qed nagħtu l-konsultazzjoni. Aħna minna ħatana nixtiequ naraw eżattament x'inija l-evidenza minn din il-konsultazzjoni u mbagħad naslu l-konklużjonijiet tagħna f'dak l-istadju. Barra minn hekk aħna fuq kollox eh, ma aħna pjuttost kuntenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dita, grazzi li president grazzi li rapporter aħna u koll kontenti ħafna biex xogħol li sar fuq dan id-dossier wara diskussjonijiet tal-ġimgħa l-oħra eh, li kien hemm shadow rapporters naħseb li għajrna xi anka ftejma ħari fuq il-proposti ta' eh, emendi ta' kompromess. Il-emendi huma pjuttost pozittivi, pero aħna xorta ma nistawx napoġġawhom kollha u nixi insemmi e, waħda dwar it-tikketti għal website semenda 34 din l-opinjoni hija dwar il-ġlieda eh, kontra il-min jikser l prs u min fil-fat miex daqsek eh, diffiċli għal min juża dawn il- um, il-mezzi biex juża b'mod illegali eh, eh, dawn il-brevetti fil rigward tal-pjantazzjoni fil-fatt li jem mnizzel mek maħna ma musa jkonna diffikultajiet. And again, no one from the GUE group, so it's... Mela, mill-grupp GUE, Julia Reader. Iva, grazzi ħafna għal darboħra l-rapporter. Naħseb li wasanna biex nilħu qbil fuq l-emendi ta' kompromess u l-emendi tal-grupp tagħna fil-fatt itqisu b'mod tajjeb ħafna huma riflessi tajjeb anka fl-emendi ta' kompromess. Jiena nixtieq nisħa dak li għadu kemm intqal Mr. Dalton dwar l-ambitu ta' xi fisser ksur ta' IPR su x'inhija il-pjan fuq xiex qed tiffoka il-pjantazzjoni tal-Komissjoni il-ġustizzja tal-awturija parti biss minn dan kollu il-pjantazzjoni eh, um, tal-Komissjoni qed tiffoka fuq affarijiet oħra fuq il-brevetti fuq il-marki um, kummerċjali. Eh, naħseb li fil-fatt hawnhekk eh, qed isir bozzar tajjeb fuq il-kompromessi għanna problema bil-emenda tlieta, emenda ta' kompromess, ġa diskutajnija fil-laqa ta' zimma imma li xal konklużjonijiet ta' ħarin li għal-inklużjoni għal-sejħa għal-sistema eh, ta' twissija għal-konsumaturi. Għalina mi ċara jekk sistema bħal din ta' twissija bi krija tistax eh, ix qed fisser tlet passi eh, ta' li eh, eh, ġifiri persuna jwissuwa mbatt forsi f'passi oħra ineħħula id-dritt għal l-internet. Din l-emenda titneħħa mill-kompromess biex inkunu nistaw naċċettaw it-test kollu kif huwa barra minn hekk aħna kuntenti barra minn dan il-punt partikolar aħna kuntenti bil-emendi ta' kompromess u nixtieq Nisħa punt ieħor li diskutejna u kol fil-laqa tal-Shadow Reporters li jisa jkun anka ta' beneficju għal kulħadd għax kien hemm mistoqsija dwar l-emenda 30 li poġġejtina u xi kollegi tiegħi dwar il-ħtieġa li kon informazzjoni li wieħed jista' identifika malajr eh, ta' min huwa s sit tal-IPRs eh, u kien hemm instaqsa dan xi fisser fil-prattika. Forsi wieħed jista' jkollu ktieb jew prodott fiżiku Ġeneralment eh, dan il-prodott ikollu stampat u eh, il-dritt tal-awtur u tal-produttur imma fil-gwart tal-prodotti digitali din ma tkunx daqshekk ċara ikollok ritratt per eżempju il-ritratt ma jkollux miktub u li dan eh, għandu sit partikolari tiegħu għalhekk il-mod ta' kif wieħed jista' jsib is-sit Eh, ta' dan jista' jkun possibbli per forsi permezz ta' meta data li jkun hemm l-informazzjoni dwar minn huwa sit tal-prodott fuq l-internet. U għalek, jina nishti illi forsi anka namlu uh, eh, emenda il-forniment tal-metadata, mux id-nejdu xie bazi ċentrali tad-data, ġifiri, Nirringrazzjakom ħafna naħseb illi aħna dalwat jirnexinna nilħu bil fuq dan kollu. Officially we have an EFDD shadow on this, but he's not present. Masa u xedow rapporter tal-FDD, għawnek ma mux prezenti fil-verita. Does anybody else wish to speak? The commission, would the commission like... Il-kommissjoni tixtiq titkellem? Grazzi ħafna Iva fil-qosor, aħna ma rajniex l-emendi ta' kompromess, eh, ma rajnijom xana, pero wara li smajt il-ħafna membri tal-parlament, etna li jem ħafna qbil u aħna kontenti ħafna kif edna qabel bil-rapport eh, u bil-emendi. Iġifiri, nifem il-kompromessi kunu anka ħafna ħjar. Issa dwar xi affarijiet li sew ikunu utli. Mela l-emenda 34 u l-kustjoni tal-ittikettjar il-white listing jista' ikun problema u kol għal kompetitivita u din qed ngħidilkom jiena biex pala biss pala punta l-informazzjoni. Biex dejjem tkun soluzzjoni ċara din taskem tasbu iġifieri li wieħed informa lil poplu dwar uh, eh, l-IPs u l-offerti marbuta magħhom eh, eh, hija uh, importanti ħafna, l-osservatorju qed jagħmel hekk kif qalet il-Sinjura Stiller ħafna mill-lodda, però kultant jista' jkun li jidru utli ma jkunu problematiċi. Nixtieq insemmi wkoll forsi ma fimniex tajjeb dak li ma, ma tajjeb dak li edna qabel dwar il-fat li dan il-pjantazzjoni kopri il-ksur kollu tal-IPs u huwa fuq skala kommerċjali Din kienet fil-fatt l-intenzjoni tagħna ġifieri li politika ta' forzar tkun anka marbuta mal-ksur ta' IPs kommerċali u li aħna nipprevjenuhom u dwar li edna għall-SMEs u anka is-servizzi ta' medjazzjoni tal-ADR li jippermettu li l-SMEs li um, jistaw anka jiksbu rikors um, Eh, li s-soltu ma jkunux jistaw jiksbuh minħabba l-ispejs marbuta ma litigazzjoni. Nixtieq li ringrazzja li l-Kummissarju li rapporter li fakritna li mhux qegħdin nitkellmu dwar li wieħed iħares it-tħul ta' dak li jkun imma anka eh, dwar il-ħarsin ta' dawn l-IPs. Jina nix insemmi wkoll ix-xogħol tal-OM u Eh, eh, xoll qed jagħmlu importanti ħafna tkun hemm eh, dan il-mezz dawn il-mezzi robusti biex wieħed jista' jagħmel tal-affarijiet. To you, Catherine, for a quick comment. Mela, nandi l-mikrofon il-Katrin biex tagħti l-aħħar kommenti. Grazzi, Sinjora President, ringrazzi l-Komissjoni u anka l-Shadow Rapporters u l-kollegi Il-Komissjoni samit punt importanti ħafna ta' l-SMI u l-aċċess eh, li dawn għandu ikollhom meta jkun hemm kwistjonijiet malbuta mal ipr hija importanti ħafna din qed toħroġ anke mill-emendi. Nispera li nkunu nistaw eh, niġbru dawn is emendi ta' kompromess, ringrazzja il-kollegi għal kooperazzjoni dan huwa punt importanti ħafna meta wieħed jitħol fis-sustanza tas-suġġett eh, jinduna kemm importanti dan mhux biss tal-ekonomiji eh, eh, involuti manka l-Unjoni Ewropea kollha. L-iskala tagħha hija eh, importanti ħafna u importanti għalek li jkollna dawn il-miżuri tal-infurzar u prass l-aħjar prassi fil-post nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex eh, eh, iva insegwu nużaw l-approċċ ta' segwiment għal flows. Nirringrazzja l kollegi u jina ħarqana ħafna li nerġa' niġi nek il-ġimgħa biex nifutaw fuq dan il-dokument. Dan jikonkludi il-qataqna tal-lum u nibdow uh, għada nerġaw għada fil-ħodu fil-disa biex uh, nibdow id-diskussjoni fuq it-tip uh, li zgur li għada ħanerġaw nkunu kapaċi nimxu mal-agenda tagħna. Grazzi ħafna, sinjuri.